u ngħaddi mill-ewwel għalija mela biex tiskellem. Jekk jogħġbok, Sinjura. Thank you, Mr. Chair. Uh, it's not very crowded here, but because at least three of my shadow Grazzi, Sur President, għandi tlieta mis shadow rapporters għedin hawnhekk tiegħi għalhekk naħseb nistgħu nibdew minkejja li qegħdin ftit. Grazzi għal l-emendi tagħkom 144 kollox 28 għal premessi u bqija għal artikli minix ħanoqot nidħol f'kull wieħed minnhom imma nixtieq insemmi uħut minnhom. U ngħidilkom x'tip ta' kompromessi il ħakna jew nistgħu nilħu. Premessa numru wieħed ħafna minna jixtiequ semaw eh, dubju illi eh, tradizjoni għal sepa ma tkun akkompanjata minn zida tal-prezzijiet għal, -prezzijiet għal nies li jużaw is-servizz ma' ġenerali u l-konsumatur ma' partikolari. Naħseb li minn flok jridu napplikaw il-premessa ta' fejn non-higher charges. Emendi 97-98 u 111 għal premessi 13 għal 3 emendi għal artiklu 5 ġifiri wieħed Wieħed sitta disa wieħed seba' zero wieħed seba' wieħed tas-sur Gigold kollha għandha x'jaqsmu ma' din il-ħaġa ta' prezzijiet. Kif nista' nifhem jiena l-post ta' dattat biex nibatu il-sinjal tagħna u hawnhekk fil-premessi mhux fl-artikli warek jiena naħseb li danna nħajduħ maċċar ħafna hawnhekk li aħna mħasbin dwar kwistjoni ta' prezzijiet u dan huwa s-sinjali li aħna ħanibatu lil banek u l-Kummissjoni sabiex issegwi dan il-każ. Din hija xi ħaġa li tidħol fil-premessi mhux l arzikli L-istess ħaġa tapplika għal emmenti għal premessa ħamsa li għandha x'jaqsam mal-govern mekkaniżmi tal-governanza ta' sepa. Hemm emendi għall-artiklu 4, per eżempju, wieħed 4 tlieta, wieħed 4 erba, wieħed 5 wieħed 4-5, wieħed wieħed 8 li jistabbilixxu organizzazzjoni korp um, standard organizzazzjoni flok li sipi għad l-standards tekniċi u kif ukoll uh, korp indipendenti għu governanza ta' sepa u dan huwa wkoll sinjal ċar li għandu jingħata lill-Kummissjoni u testa kompromess jista' forsi um, jinkiteb. Però dawn ix-xewqat huma vagi wis biex jiġu inklużi fl-artikli ta' dan ir-regolament. Naħseb li dana jista' jkun il-pass li jmiss fir-regolament ta' sepa sabiex il-Kummissjoni taċċerta li jkun hemm din l-organizzazzjoni indipendenza governanza ta' sepa u dana wkoll huwa xi ħaġa li għandu jiġi trattata hawnhekk fil-premessi mhux f'artikli. artikli Ġifirina ħan nipprova insib kompromess li jitrattaw dawn l-emendi f'artikli li jitrattaw din il-ħaġa u npoġġuhom fil-premessi minn flok. Għal permess 11 hemm emendi tajbin ħafna minn Sofija Intifelt 100 u 7 u minn Xantis 100 u 19 u dini hija għal premessa 18 imma dina ħampoġġija hawnhekk għax il-kwistjoni tiġi indirizzata hawnhekk daw iż-żewġ premessi juru koll importanza tal-kompanji ta' informazzjoni ta' sepa għal pubbliku u għal fornituri ta' servizzi li huma responsabbli minn dawn il-kampanji wkoll. Dan huwa importanti ħafna meta qegħdin nitkellmu dwar migrazzjoni tajba tas-sepa illi il-pubbliku li ikun jaf bi prodotti ta' sepa għandhom jiġu formati tajjeb din hija xi ħaġa illi aħna qegħdin intu importanza u li rridu nibatu sinjal ċar ħafna dwara f'dawn il-premessi. Fil Permezz ta' 17 għada huwa ġdid. Emenda wieħed wieħed minn jrid jaċċerta li l-awtoritajiet kompetenti jaċċertaw il-mandati antiki wkoll jibqgħu validi bħala mandati għal sepa u din hija kwistjoni tġi trattata fuq livell ta' stat membru din hija xi ħaġa illi aħna nistgħu nirregolaw fil-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew. Però din hija xi ħaġa illi trid issir fuq livell ta' stat membru għalhekk il-post adattat biex nieħdu konsiderazzjoni numru ta' emendi għal artiklu 5 li għandhom xaqsmu ma' tranzizzjoni ta' mandati antiki għal dok ta' sepa per wieħed sitta seba, wieħed seba tnejn, wieħed seba tlita, wieħed seba erba. hawnhekk fil-premessa 17. U din hija xi ħaġa li trid tiġi trattata wkoll fil-premessi. Dak kollu dwar il-permessi issa għandi xi kummenti żgħar dwar l-artikli nfushom. F'artiklu wieħed dwar l-ambitu tad-direttiva emenda tar-regolament wieħed ta' Bald Screen ngħid sitta, u 18 tiegħi stess għadil hemmhekk biex neskludu s-sistemi ta' pagamenti mill l ambit ta' dan il-regolament u m'għandix dubju nexxi nasibu kompromess dwar dan f'artiklu 2 dwar definizzjonijiet. <coughs> Ħafna emendi hawnhekk saru sabiex iċċaraw id-definizzjonijiet l-iktar importanti huwa li niddefinixxu il-mandat kif edin jgħidu Bart u Langan fil-ġustifika tagħhom għall-emenda wieħed tlieta tlieta. Hemm emendi oħrajn għal dan wieħed tlieta erba, wieħed tlieta ħamsa, wieħed tlieta tminja ta' Gigol tu paksa su għanna u kol definizjoni komuni. U rridu nsibu definizjoni komuni f'artiklu 4a, wieħed ġdid dan. Hemm dawn ir-rekwiżiti kollha importanti u l-emendi ta' Wallman McCarthy u Baxi jiena jinkludu il-klawżol il-klawżi ta' ħarsin ta' kompromess u forsi bejni ta' minna xi nasibu test ta' kompromess nixtieq irressa l-emenda sama dritti ta' konsumatura rifużjoni 1756 202 208 230 u kol f'dan il-kontest. Dawn huma kollha għal protezzjoni tal-konsumatur kemm huwa adattat li il-drittijiet eh, ta' rifużjoni daħlu ġeni kwistjoni. Hemm ħafna servizzi llum il-ġurnata kif nafu li wieħed jista' jagħti permezz tal-internet jekk inti qiegħed niżel xi ħaġa fuq il-kompjuter kif tista' inti tagħti rifużjoni jekk tkun diġà użajt is-servizz. Il għalhekk naħseb li għandna bżonn naħsbu eżattament x'inhuma il-lingwaċ adattati għal dawn il-fużjonijiet. Artiklu 5 wa' wieħed essenzjali għaliex hemmhekk għanna id-data ta' skadenza migrazzjoni ta' sepa. U jiena nixtieq ngħid li dawn l-emendi kollha illi trasqu mill-membri qegħdin jappoġġaw l-iskadenza waħda għal modelli dirett għal modelli u l-trasferimenti diretti ta' kreditu. L-iskadenza hija minn 24 sa 60 xar. L-emenda angan 1-5-1 u bulmen 1-5-5 it-tnejn nappoġġom għaliex il-Kommissjoni ta' 24, ġifiri il-proposta li għed proponi ta' 24 sa' xar jista' tkun daqxejn ambizjuża għalhekk naħseb li tagħmel sens li il- l-STD migration tiġi posposta. Il-Parlament qed jissuġġerixxi illi ma jkollniex migrazzjoni iktar tard minn 31 ta' Diċembru 2012 għal migrazzjoni ta' strumenti ta' sepa u mbagħad 2013 għal U l-2014 għall-STDs dan kollu ma kolla għandhom xaqsmu ma l-spiritu tal-abbozz tal-rapport u nittama li naxxina nsibu kompromess ma dawk li għadin jappoġġaw il sir li eh, kunem skadenza għasigra. Artiklu 6 jgħat jitratta il-MIFS. Dawn l-emendi huwa minn 178 għal 182 u dawn L-emendi Mbagħad għandna l-emendi wkoll kol għal U dan għandhom ma mal-transaction eh, fees meta il-pagament irid jkun jitreġġa lura jew ikun hemm refużjoni, però ħafna banek jixtiequ li jżommu l-mifsu l-argumentu illi f'ċertu pajjiżi l-industrija bankarja hija segregata ħafna hemm ħafna banek kummerċjali u il banek huma għandek il-banek u il-konsumatur il qed iħallas. Imbagħad għandek dawn is-swieq segregati li għandhom jirranġaw il-modell ta' negozju tagħhom u transaction fees ikunu bbażati fuq l-ispejjeż uniformi kemm jista' jkun minn stat membru għal ieħor sabiex nigarantixxu li jkun hemm bażi gwali għal kulħadd. Emenda wieħed seba' disa hija tajba ħafna biex niċċaraw illi il-mif għandhom jintużaw matul il-perjodu ta' tranzazzjoni u mek fejn għadin tiġa jintużaw. Jiena favur illi innaqs illi konna modell għal mifsi ma dinja xi ħaġa li forsi ridu inħarsu li aktar mill-qrib artiklu 7 emendi 205-06-07 ta' Klipsu Langen u amenda 116 ta' Gigold ta' premessa eh, sittin kollejta taw l-istess ħaġa u jina tiġa eh, offrejt soluzzjoni ġifiri żmien ta' tranzizjoni ta' ħames snin fejn il-partijiet interessati jiġu imħeġġa illi jizviluppaw sostituta s-sepa u nittama li jirnexxinna niġbru appoċ ukoll mill-kollegi Ġermaniżi dwar dan artiklu 17 emenda 2 2-3 2-2-6 minn danu ta' Jatslovjeska qed tipproponi li jkun hemm iżjed żmien għall migrazzjoni ta' sepa dawk l-istati membri illi mu mhumiex qegħdin jużaw l-ewro bħala l-monita taħħom. Forse tkun ħaġa tajba illi naddu lejn pozizjoni ta' konsil fuq din il-ħaġa u grazzi li l-danu ta' għal din l-emenda tajba. Artiklu 17 koll l-istati membri għandhom jippermettu li jkun hemm ċertu perjodu ta' żmien sabiex is-service eh, providers jagħtu ċans għal konsumaturi biex jibqgħu jużaw la liban minn flok lajban. Għanna kridu nsibu kompromess ma Feber li l-emenda jew 164, Gigold 166 u Bullman U għanna u koll emenda 225. Dawna kolla jitrattaw l-istess ħaġa. Għalix jgħidu li l-konsumatur għandhom id-dritti li kollom dawn il-konsumaturi minn għajr spejjeż addizzjonali. Imbagħad fl-aħħar l-annessi. Issa hawnhekk għandna biss ir-rekwiżiti tekniċi fl-annessi. Femendi 2-3-1-3-2 u 3-7 ta' Klod Langenbazzu jena irridu naċċertaw illi lajben tal-persuna li qed tħallas qatt ma jingħata li persuna li qiegħda titħallas minħabba irridu naċċertaw illi il-numru ta' kont tal-bank ma jingħatax jekk il-persuna li qed tħallas ma tixtiex li da jiġi trasferit. Dawn kienu l-kummenti tiegħi dwar dawn l-emendi u issa nistenna bil-ħerqa li nisma' kommenti tagħkom. Fir-rigward tal-iskeda nittama li t-testi ta' kompromess ikunu lesti sa l-aħħar ta' din il-ġimgħa u ħanibatulkom e-mail u bekk nkunu nistgħu nibdew in-negozjati nhar it-tnejn tlieta u nittamaw li sal-ġimgħa diħla nkunu lesti sabiex imbagħad ikollna l-votazzjoni l-ġimgħa ta' wara. Grazzi. Grazzi ħafna. U ngħaddu issa għal grupp Soċjalisti Demokratiċi. Eh, alustuseks soovin ma tänada raportööri väga avatud ja kaasava koostöö eest Grazzi ħafna l rapporter għal kooperazzjoni kbira li kellna maħħa dwar ir-rapport u l-emendi. L-ewwel nett nixtieq ngħid illi il-protezzjoni tal-parti l-aktar vulnerabbli ġifir konsumatur kienet il-qofol tad-dibattitu tagħna edna kemm il-darba li ċittadini la talbu u laqqas ma bdew huma jibdew il-bidliet għalhekk dawn il-bidliet u l-ispejs li ġibu maħħom mandomx e, eh, jirrifaw għamuma. U għalek saru l-emendi minna ta' gruppi politiċi xorta waħda jena nishtiq nitlob l-kollegi sabiex. Ma jitħlux wis fil-prinċipju tal-ekonomija tassu suq u il-regolament tal-prezzijiet, għaxan ifisser li nkunu għadin nieħdu passi lura. Naqbel Nerġan tintenni pozizjoni inizjali tiegħi li matul il-migrazzjoni lej seba jagħmel sens li jkollna skadenza waħda għal l-implementazzjoni tal-istrumenti jew lini ta' sepa ġifi trasferment ta' kreditu debitu dirett. Data waħda tkun iktar ċara u tagħmel iżjed sens finanzjarju għalhekk ikoll nifrankaw differenzi fl-opinjonijiet nistaw naraw minn daw l-emendi li qed jistennewna dibattit interessanti. It-tret nes naħseb li din il-Kamra bħala il-Parlament ta' rappreżentanti li ġew eletti demokratikament jagħmel sens li ikun hemm monitoraġġ oġġettiv, ikun hemm supervizjoni. Il jdu ikunu miftuħa wkoll għal l-oqsu interessati kollha u nappoġġaw daw l-emendi. Sinjuri, ejja nkunu Ewropej u għajja ma nħarsux biss lejn l tal ta' konsekwenzi tagħna għaliex tkun ħasra li jekk daw l-inizjattivi tajbin jiġu imxekla minn wedis prematuri u wedis l-elezzjoni. Grazzi ħafna ngħaddi issa Sinjur Entvelt. Thank you, Chair. Grazzi President. Mela, xi kummenti għal dak li qalet ir-rapporter nixtieq nirringrazzja talli ħadbet mod inklusiv ħafna drigwet l-iskadenza il-grupp tiegħi jappoġġa l-iktar data ambizzjuża li nistgħu naqblu dwarha jekk kien 24 xahar la tkun 24 xahar imma tkun data waħda u naħseb li rridu nżommu dejjem f'moħħna meta dak li jkun ikun qed jilmenta li dana huwa eh, żmien qasir wis il proċess fil-fatt beda xar sen ilu ġifieri ejjem mexxu. Fuq il-punti l-oħra li semmejt inti fl-istess ordni żira tal-prezzijiet naqbel illi dan jista' jkun jissemma fil-premessa ma mhux fl-artiklu jiena ma naqbilx illi għandu jkun hemm ta' prezzi tal-10 snin. Dina hija ħaġa li tiġri fissu intern. Nasa permezz ġeħra kif nistgħu naċċertaw illi ma jiżidux il-prezzi dwar il-mekanizmu ta' governanza jiena ma naqbilx li jdu li noħol organizzazzjoni oħra onestament. Jiena ressaq temenda dwar kif inhu mamul li PC forsi nistgħu nħarsu lejn din il-ħaġa minflok ma noqogħdu noħol organizzazzjoni ġdida li maħniex ċerti x'ħat tagħmel u kif. Jiena Restaqt emenda wkoll dwar il-kampanja ta' informazzjoni u naqbel ħafna iżjed biex ninformaw l-utenti malar kemm jista' jkun. Din hija ħaġa illi bdiet il-bira u laqas biss ħajkun hemm bżonn illi ninformaw li l konsumaturi tagħna illum għax il-konsumaturi mhux sejri ma jifmux li ħajkun hemm sistema ġdida b'kodiċi ġodda qegħdin fl-2011. Fir-rigward tal-mandati antiki nifhem li huwa possibbli li naslu għal test illi jgħin lill ġermanja b'mod partikolari biex nelbu din il-problema fuq il nifs Jena ressaqt emenda illi tista' sservi bħala soluzzjoni ta' kompromess. Għax jiena onestament isni iktar qiegħda naqbel mal-Kummissjoni għaliex id-data mhix ħaġa li fintajna aħna konna ilna li id-deċidejna dwarha u l-arranġamenti prezenti xi darba jiskadew. Ġifiri kwalunkwe data li ħanħorġu bija aħna essajja bis-sestenzjoni tal- l-arranġament u il-ftejjim prezenti għalla kiena nappoġġa kommissjoni u naħseb li dan il-periodu ta' tranzizzjoni għandu jkun qasir kemm jista' jkun. Inqas minn dak li qed tipproponi fil-fatt ir-rapporter dwar li u nixtieq li tappoġġaw L-emenda kieġobkom ta' Sur klient il-kollega tiegħi ma nistax nifem għal fejna jkollna perjodu ta' tranzizjoni ta' ħames snin u l-ebda argument li smajt ma' konvinċini dwar dan. Issa ħadġoħra, inti semmejt il-kelma konsumatur, forsi ikun aħjar kikun użaw utent individuali minn flok per eżempju kumpaniji. So biex nagħmlu distinzjoni għaliex l-SMIs huma konsumaturi wkoll u probabli ħajkunu il-grupp ewlieni li ħajużaw din is-sistema. Għalhekk forsi il-kelma il kliem utent individwali kun aħjar. Grazzi. Grazzi Sofija u ngħaddu issa għas-Sura Mr. Epping, please. Not there. Mux jgħataw. Sur Gigol. Well, I have the impression that... Mela, jien għandi l-impressjoni li ħafna mill-affarijiet ewlenin huma l-istess dejjem nirrepetu l-istess affarijiet, niddiskutu l-istess affarijiet imma tajjeb li nisimgħu dawk li ma kienu shadow reporters għax bejniet bejniet ix-shadows ma tantx inbidlu l-affarijiet Imma nirringrazzjak madana kollu tal-li inti il-qajt xi eh, propostit tagħna imma għatem l-intoppi li kellna qabel. Hemm <coughs> skadenza waħda naqblu li din l-skadenza għandha tkun ta' malaj u naħseb li ta' min insibu eh, ftejn bejnietna, naqblu bejnietna u stramba li mhux qed naslu, meta niġu għal rapporti ta' natura teknika dejjem naqblu. Imma fuq dan ir-rapport isu għandu saħta għax eh, mhux qed naslu. Il-Ġermaniżi jiddefendu xi ħaġa, l-Franċiżi jridu xi ħaġa oħra, em, rapporteur finlandiza miskina li tipprova tlaqqa eh, l-edeja ta' kulħadd imma mhux qed naslu naħseb li joħroġ xar li s-suq uniku għandu bżonn din is-sistema ta' pagamenti. Hemm sistemi differenti. U ħadd mu qed jgħid li m'għandniex immorru sistema waħda ta' pagamenti, Imma hemm min jaħseb li l-vantaġġi ta' sistemi l-antiki se jintilfu. Għalhekk, kif nistgħu naraw li kemm min juża sistema u anki E, l-atturi l-oħra li jinsabu f-sistema paldi ma rux minn taħt. Jekk inti titkellem fuq l-economies of scale, ma nix ikonna problemi. U tista tistenna li jkun hemm vantaġġi kol off-scale jiena għandi problema li qed naħdmu b'dan il-mod tajjeb li forsi niltaqgħu, ġifri mhux biss ix-shadows li niltaqgħu bejnietom, għandna nerġgħu niddiskutu dawn l-affarijiet kollha. Jiena nara ħaġa stramba jekk fl-aħħar ikonna maġġoranza stramba wkoll li ma nkunux nistgħu nikkalkulawha għax inkell għax ma nkunux qed naqblu fuq l-affarijiet tekniċi. Nishti nejdilkom il-problema prinċipali ġifiri id-dritt għal refund. Għalina, biex ikonna il-mandati l-antiki li jibqaw validi fil-ġejjini, n-nis li kunu firmawom irrit jibqalom l-istess status, ġif l-istess drittijiet li għandhom bħalissa. Ġifiri jekk inti firma xi mandat il-prodott kun xtrajtu. Ħantik eżempju ta' xiġri l-affarijiet fuq l-internet. Jekk inti tixtri xi ħaġa li bli eh, tikola. Eh, eh, m'għandekx bżonn l-internet li jorik li inti dak il-prodott li tikel tkun diġa kiltu wara li tkun iffirmajt għalih ġifiri dejjem qed nitkellmu għal konsumatur. Immaġina xaħat li jkun jgħat jikri xidar. E, Umbat ikun hemm il-ment, inti ma tistax dawk in-nies taqbatu titfaħħom il-barra kif ġipu laħaq. Fil-Ġermanja din hi problema kbira pereżempju. Imma jekk inti ma jkollix l-istess drittijiet, il-mandati kollha rridu nerġgħu nibdluhom u dan iġib verament katastrofi kbira. Għalhekk fuq id-dritt tal infand hekk jogħġbok irridu nibqgħu flessibbli għax inkella ħafna Xirien ta' eluf ta' mandati kunu ridu jimbidlu ta' kontratti ta' xiri Għalhekk irridu nsibu soluzzjonijiet ta' natura teknika għal dawn it-tip ta' problemi. Issa fuq il-prezzijiet irridu wkoll inkomplu d-dibattitu tagħna u mill fil-fema tiegħi irridu nsibu soluzzjoni li tkun ukoll qed tibbilanċa l-Kunsill EPC aħna lina ma rridu demokratija tkunx entita' tal-gvern jew le ma ma differenza imma rridu nsibu soluzzjoni għal fatt li l-industrija finanzjarja għandha regoli tagħha. Din ma nistgħux inħallu dan il-kunċett jibqa'. Ma rridx noqgħod insemmi l-kwistjonijiet kollha l-oħra hemm oħrajn li se jargumentaw favorihom, imma nerġanejt, ejja nerġaw noqodu madwar mejda, niddiskutu fl-imkien, daw kolla li resqu l-emendi, ejja nsibu il-kompromessi xirqa. Ma nistawx eh, naraw li meta niġu għal-vot ikonna tħarbit sħiħ, ejja niddeċidu qabel il-vot. Grazzi ħafna, Sven. Minix qed nara iktar rappreżentanti tal-xelluk ta' l fem Grazzi ħafna, President, kollegi. Ina naħseb li għaw zoċ affert li għal-jom l-noqdu attenti. Edin diġan nitkelmu fuq eh, skadenza meta kollox sejtu l-fisseħ. Jew inkella se noqdu nimxu mar-regoli, il-rule book naf li ħafna nies li ma tantx oġbuhom dawn ir-regoli, imma fl-istess ħin irridu naraw fejn se naslu u meta se naslu għalhekk il-kwistjoni hija tant diffiċli. Jiena sodisfatt li eh, fl-aħħar qed naqbel mal kollega Giegold u tajjeb li nibqgħu flessibbli jekk inti ta' il-regoli rulebook għadbaqa ħafna problemi, problemi li jom għandix soluzzjoni skont ġifiri jekk nimxu ma' din il-proċedura. Jina kelli l-emendi tiegħi imma il rapporter ma semmitomx. Sfortunatament. Għalek iktar eh, joħroċċalli għalli aktar importanti li niprezentom hawnhekk. Jiena nixtieq li ikunem iktar żmien nużaw dan iż-żmien żejjed biex verament infetqu fir-rulebook nistudjawh. U s-sena l-oħra konna ħadna deċiżjoni fil-plenarja, konna diskutejna dawn l-affarijiet kollha mal-Kummissarju Barnier, konna dnilu li kien hemm numru ta' proċeduri li ma stajniex naċċettaw għalek fi 27 stat membru għanna proċeduri differenti għal dawn il cashless um, pagamenti cashless jiġri fej inti pereżempju tixtri minn fuq l-internet ma mhux biss. uh, allura x'se jiġri minnhom daw? Daw millu malada se ma jibqgħux validi? Aħna għandna biċċa xogħol biex naraw li jkun hemm mandati u liċenzji għal flejes li jkunu għadhom pagamenti li jkunu għadhom ehm, pendenti. Per eżempju, dak kollox li għandu xi qasam ma' direct debits, dawn huma mandati jiena ċekkjal dawn l-affarijiet kif isiru f'pajjiżi rajt kemm kien hemm mandati direct eh, debits per eżempju għal mobile, l-abbonament tiegħi għal gazzetti, għal rivisti. Naħseb jiena stess għandi xi tużana mandati ta' direct debit mal-bank tiegħi Umbat għandek per eżempju il-klabs differenti tal-klabs tal-bowling, eh, tal-banet per eżempju. Laqdiet differenti li kolom il-teżorir li jagħmel ix-xogħol, persuna tkun qed tagħmel teżorir. Għandek nies li jaħdmu fuq livell volontarju. U n-nis eh, li jiena ltqajt magħhom f'pajjiżi għalu li l-indom qed ġennu jew fl-Ewropa xieġdu namlu aħna laqdiet niċċekkja ma' kull persuna membru fil-fxie għaqda biex tini il-mandat ta' direct debit u għal din ir-raġuni jiena ressaqt emenda. Nixtieq verament li r-rapporter l-emenda tiegħi konsidra b'ċertu serjetà. Umbat fil-ġerri mdmanija hemm ukoll fervur fuq il-numru tal-kont. Ġifieri kemm għandu jkun twil, għandu jkollu 14 il-ċifra iktar jew inqas dawn it-trasferimenti fil-frattemp qed ikomplu laqas bisumma bej pajjiż u ieħor tafux. Għalhekk ta' min wieħed iqis forsi li wieħed jieħu l numri ta' identifikazzjoni nazzjonali għal-Ġermanja, per eżempju, sabiex aħna nkunu nistaw inkomplu namlu sir ix-xogħol mingħajr ma nżidu n-numru. Naħseb li jista' jkun li forsi wieħed iqis li n-numru jitwal jekk ikun hemm trasferiment bej pajjiż u ieħor. Hemm ukoll eh, l-obbligu tal-konverżjoni mm, bejn pajjiż u ieħor <laughs> Dan kollu ġifiri, aħna ma ridux li sepa tisfa fi xej, aħna rriduha għandna bżonn sepa x'għandna munita waħda. U qed nippruvaw li jkollna żona ta' pagamenti waħda fl-Ewropa anki jekk qed naraw li tant għandna intoppi ta' natura teknika Ma ma naħsibx li jekk nieħdu pożizzjoni rad radikali mill-lum għalada nbidlu l-affarijiet, ma jistax ikun hemm bżonn inkunu f'ħafna iktar flessibbli, noqogħdu attenti Naqodu attenti għal dawn il-karatteristiċi speċifiċi li jeżistu f'pajjiż u forsi mhux fieħor. Jean-Paul, grazzi ħafna President, jiena nis nisma dak kollu li qal Markus fuq l-entitajiet laqdiet differenti anke minn ħallas il-miżati. Mm, u net niftakar fuq il-direttiva li konna għamilna fuq il-servizzi tal-pagamenti. Dak iż-żmien konna qed naraw kemm kien hemm sistemi differenti ta' pagamenti fi 27 stat membru u l-idea li naqdu kollox kienet diġà Eh, diffiċli u għalhekk l-armonizzazzjoni kienet biss parzjali u għalhekk qegħdin niltaqgħu ma' dawn id-diffikultajiet illum. Issa mill-lat legali għal sepa naħseb li erġajna minna żball ġifiri li ma deċidejniex eh, skadenza realistika kif qed jgħid Markus li nagħtu ċertu flessibilità ġifieri, imma li li nagħtu wkoll sens xogħol qed nagħmlu xtaqt biss infakkar ngħid li eh, din is-sistema ġdida fl-Ewropa qed um ħafna iktar flus lil banek meta jqabbel ma meta għaddejna għall-euro. Ġifieri dawn il-banek qed jinvestu biex jitrenjaw biex eh, ħarġu l-nies tagħhom anki biex joħolqu sistemi tal-informatika. Ta Għalhekk issa rridu nkunu realistiċi sabiex din is-sistema tkun tista' tiġi implementata qed naraw li qegħdin inkomplu bid-diffikultajiet ta' ċittadini tagħna iktar ma ntawlu iktar tnoħolqu problemi. Naħseb li l-ikbar l-ikbar differenza kienet meta d-dejna l-euro għal 16-17 stat membru. Eh, issa, fuq din il-kommissjoni, kif għalet Sofi, invelti għalet li tixtieq kompromess, naħseb li mhux bizzejiet, naħseb li dan id-debattitu għandu għanna namluħ mod iktar onest u jgħat attenta klim li nuża. Qed naraw li il-Kummissjoni jiena ma tantx nikkritika, imma il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda tipprova tara problema tal-kompetittività li mhux qed leħħaq miegħu qed tara kif taħrab minnu fuq bażi legali rajna li kienem ċertu deċizjoni fuq il il, il, il, il cards, u ma nistawx biss ngħidu isma din il-proċedura mhux eh, permessa eh, u ngħidu permessa f'ċertu każi u mhix permessa f'ċertu każi oħra. Argument qu'on nous donne c'est de dire en fait ça ne concerne que certains pays. Exact. Veru li din tikonċerna ċertu pajjiżi, ma dawk il-pajjiżi mhux konċernati hemm sistemi differenti oħra u ma tantx huma trasparenti. Ġifieri meta il l-ispejjeż li jinħolqu jiġu finanzjati bit-transazzjonijiet oħra. Għalhekk irridu naraw li mumma dawk il-pajjiżi x'jiġu dawk il-pajjiżi japplikaw din is-sistema b'dawn il- charges Plusieurs années, c'est vrai qu'il y a eu des abus. Eh, ġifiri dejjem qed nitkellmu fuq il-MIFS. Dawn il-MIFS ġew deċiżi mill-operaturi għad-detriment tal-konsumatur u din ħaġa ma nistawx naċċettaw. Il-MIFS dejjem tgħid li dawn huma ħafna flus. jiġifieri eh, pagament eh, fis li attività kummerċjali u mhux biss tar-retailer meta tkellimna fuq eh, il-kollega li tkellem li l-ekonomija ta' suq edha edin infixklu għajna naqbel miegħu dan il-komment. Iġi firridu naraw zetta men x'inhuma l-ispejjeż. L-idea mhux li nneħħu l-mifs imma li naraw li meta niddeċiduhom niffissawhom din l spejjes rridu jkunu vera jaqblu ma dak li se jkunu iqum fl-aħħar net. firridu meta qed ngħidu li qegħdin imorru kontra ir-regoli tal-kompetittività rridu ma noħorġux b'dogma ma rridu nippruvaw dak l-argument. U l kummissjoni tittamel hekk u issa ilha taħseb fuq il-Kummissjoni dan kollu. Għalhekk jiena nitlob ir-rapporter li din il-biċċa xogħol tiflija sow sabiex ma neħdux pożizzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar ikunu pożizzjoni li jmu jkun detriment tal-konsumatur. U għaliex dan? Għax hekk aħna ngħidu dak li huwa trasparenti fuq inkontu l-ispejjeż il-banek irridu jara minn fejn se finanzjaw it-tranzazzjonijiet tagħhom u l-iktar ħaġa abborrenti l-istatiġri hija li nkunu qegħdin nimponu charges tal-bank oħra. Ħantikom eżempju Franza Eh, tuża l-mifs imma eh, fi Franza il-checks huma bxejn il-konsumatur ma jħallas għat-checkbook. Eh, jista' jkun li meta ma jkunx hemm biżejjed trasparenza l-ispejjeż tal-operazzjoni ta', pagament nistgħu il-bank jitrasferijaw jibda jiċċarġaw ukoll għal checks u għal checkbook jew nkella transazzjoni biċċek. E, jista' jkun li fil-bidu biex naqilbu minn sistema għall oħra tkun perjodu diffiċli, imma wara meta nelbu dawn il-problemi tekniċi inkunu nistgħu inneħħu l abbus U naraw eżattiment e, kif dan kollu jaffettwa il-regoli tal-kompetitività. Grazzi. Merci Jean-Paul Udo. Grazzi Jean-Paul Udo Kjoġbok. Grazzi President, grazzi li rapporter. Jgħamlet ċol tajjeb ħafna. Prezentajna il-pozizjoni tal-grupp tagħna u għandna żewġ kriterji ewlenin l-ewnet dwar protezzjoni tal-konsumatur din għalba ta' diskussjoni u t-tieni li nżommu il-kompetizzjoni neutrali dan huwa bażikament dak li Jean Paul kienet jgħid. Inti ma jistax ikollok politika tal-kompetizzjoni mmexxija permezz ta' regolamentazzjonijiet bħal dawn. Sinjura Sajja u Sinjura Intveld għandhom jiġu assigurati li aħna ma rridux noqogħdu minn hawn l-affarijiet jew mwafq l-affarijiet. Rrid nagħmlu ċara li rapport tas Sur Kozez fej kellna amenda ta' l-aħħar minuta biex eh, ndewmu transazzjonijiet Aħna votajna kontra l-emenda tal-PPE, dik kienet kontra s-settur bankarju ġewwa l-Ġermanja ma rridniex indewmu l-affarijiet. Aħna maħniex qegħdin f'dan is-settur ma rridux noqogħdu ndewmu wis l-affarijiet fil-proċeduri. Ejjew ma nimminawx issa l-potenzjal eh, ekonomiku ta' dan kollu. Din hija xi ħaġa li l-konsumaturi se joħossu direttament ħafna nies per eżempju, jinsabu f'toroq jipprotestaw fin sfel tal-Ewropa għaliex huma ma jaqblux ma dak li qed isir politikament ġewwa żona ewro. Postijiet eh, fl tal-Ewropa ċentrali kien nies ma jifhmux eżattament għalfejn isir l-affarijiet għalfejn tħol ikollhom iħallsu ċertu affarijiet is-sur Gigol pereżempju semma dan u sur Feber. Jekk jiġri dan se jkollna sitwazzjoni gravi politikament. U għal daqstant biex nanalizzaw l-aħjar mod ta' kif nagħmlu dan naħdmu u nqisu kwistjonijiet ehm, ċentrali politiċi situazzjoni qed ħafna iktar komplikata Hemm ukoll spejjeż addizzjonali marbuta mal-sistema l-ġdida. Sir Kiko għalt għalhekk għalfejn għandna nitilfu il-vantaġġi nazzjonali dawn il-payment orders għandhom jiġu solvuti bl-iktar mod li għamil sens. Biex bekk nibbenefikaw u ma jkonniex um, spejjeż ta' implementazzjoni eċċessivi. Xinra essaja ġibidlek l-attenzjoni għal emenda wieħed tnejn seba' importanti fi rigward ta' protezzjoni tal-konsumatur iż dan li ġej. Din hija adottata għal daqstant il-payment orders jiġu estiżi fl-Ewropa kollha Min jgħid le, għallu għafidejn l-istati membri, ma mbagħad ikollok 27 sistema differenti. L-istati membri eh, ser iwarbu responsabilita tagħhom u jajdu għedan tort tal-parlament issa, għalhekk għandna 27 sistema differenti. U għaldaqstant nissuġġeri l-grupp tagħkom u koll liberali li għannu għoddu nkunu ftit iktar kuraġuzi u nippruvaw niksbu regoli Ewropej u s-27 sistema differenti li hemm isiru superflui. Biex bekk nkun nistgħu niġġeneraw benefiċċji mhux aspetti negattivi din hija t-talba tiegħi. Irrid naħdmu ħafna fuq dan biex niksbu dan ir-riżultat tajjeb, grazzi. Grazie Sudo, ha pedido la palabra Sofie Inbel. Grazie. Eh, ħanaddi l-kelma l-Sinjura Intvelt, u mbagħad ħanaddi il-kelma kummissjonista biex kun tista' tagħlaq er, il-dak kumbat il-Kummissjoni. Nixtieq nitkellem dwar l-ispirtu ta' dan id-dibattitu jina smajt ukoll dak li qal sur Bullman ukoll. Inti referejt għal żgħażagħ li din jipprotestaw fl-Ewropa huma qed jitolbu għal bidla għal progress. U jom qed jitolbu li jmorru lura fi żmien meta d-dinja kienet aħjar minn lum. Id-dinja dejjem tinbidel. u ma jaġobniex. Għalla s-sant jiddu xiftit ta' kurat biex nimplementaw riformi. Din se tkun ta' beneficju għal kull ċittadin Ewropew? Le. Iżda rridu nispjegawlhom li xi kultant l-affarijiet ikollhom jinbidlu u jridu jidraw. Għaliex jekk l-Ewropa mhijiex kapaċi tinbidel u ma tridx tinbidel u jien naħseb li dan huwa dibattitu żgħir kwistjoni teknika, iżda qed juri li aħna maħniex kapaċi nieħdu deċiżjonijiet u maħniex kapaċi nimbidlu. U jekk mhux nkunu kapaċi nimbidlu u nibdlu l-affarijiet ser insiru relevanti għal daqsant jew nkunu xi ftit koraġġużi f'dan id-dibattitu u mhux neħlu hemm iżda nippruvaw nimxu qudiem. Grazzi. I'm, sorry, we will proceed with the commission. Skużawni, ser nadu għal-Kommissjoni issa. Kjoġbok Kommissjoni zon fil-qosar. Grazie ħafna, Sur President. Jena jekk titlobni nku nżon fil-qosar, nixtieq ngħid sempliċement id-dibattitu d-diskussjoni li kellna dal-għodu turi li jista' jkun hemm soluzzjoni ta' kompromess tajba bażi tar-rapport tar-rapport tas-Sinjura eh, Assaja u wkoll ir-rapport ġenerali l-approċċ ġenerali eh, li eh, ntlaħaq fil-Koreper il-ġimgħa l-oħra, kummissjoni għal-esta li tkun flessibbli u tikkopera kemm jista' jkun fit-trialogi li ġejjin jien ma nixtieqx noqgħod indum wisq fil-ispeċifikazzjonijiet li ġew indirizzati ġadda l il-pozizjoni tagħna hija ċara fuq eh, land date, irridu waħda ambizjuża, possibilment tnejn żewġ dati għaliex l-investimenti xi investimenti saru diġà fir-rigward ta' SEPA credit transfers u aħna nixtiequ li dan isir malajr kemm jista' jkun naħa l oħra aħna nifmu li jkun tajjeb li konna data waħda għall iktar sempliċità eh, għall-immigrazzjoni. Dwar il-MIFS, x'nista' ngħid? il-kollega tiegħi jista' jgħid dwar eh, l-interchange fees u eh, għalfejn naħsbu li huma ineffiċjenti fir-rigward tal-ispejjeż u mm, għall-konsumaturi wkoll. Fir-rigward tal-konsumaturi naħseb li dawn qed nieħdu sibhom sew permezz ta' proposta li lin mill-rulebox tal-PC u wkoll ir-rapport, la bosta rapport qed imur lil lin mill-proposta tal-Kummissjoni u qed jiġbor dawk id-drittijiet tal-konsumaturi kontrarju għad direct debits u il-proposta nifisa tal- eh, eh, nifisa aktar mill-li poġġa fl-annes. Issa kiku dawn id-drittijiet kellhom u wieħed jista' jiddibatti jekk għandhomx jiżdiedu jew le u fi kwalunkwe każ iridu jkunu kompatibbli mad drittijiet u l-obbligi li hemm fid-direttiva fuq il-payment services. Jiena ma nixtieqx ngħid iktar dal l-istadju na dil kelma lill kollega tiegħi permettu li. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, President. Fil-qosor ħafna dwar l-interchange fees. Nixtieq ngħid eh, nispiega ftit dak li qed nagħmlu. Lan huwa li jkun hemm ċertezza legali għall-industrija bankarja kif dawn għandhom jistrutturaw il-modelli ta' negozji tagħhom kif talbet għal ħafna ħafna snin l-industrija bankarja għal daqstant aħna nemnu li għal kull transazzjoni l-mifs li ma tkunx eh, f'konformità ma' regoli tal-kompetizzjoni kif ippubblikati mill-Kummissjoni u dak li qed nipproponu fit-test miħux f'konformità mal regoli tal-kompetizjoni tal-ICI għal daqstant ma toffrix ċertezza legali iżda toħloq iktar konfużjoni legali u l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni tista' tkun permezz ta' eh, kompetizzjoni individwali fi stati membri differenti li jistgħu jirriżultaw eh, level playing field u għal daqstant eh, transazzjonijiet transkonfinali wkoll. Fil-qosor ħafna dwar il-kwistjoni tal-perjodu tal-transizzjoni, aħna il-Kunsill u l-Parlament, uħut mill-emendi tal-Parlament, eh, proponew periodu ta' tranzizjoni ħafna twal itwal minn dak li eh, suġġeriet il-Kommissjoni u wara l-2012 ukoll. Aħna nirrikonoxxu li talba li ġiet imresqa mill-Kunsill kienet li namlu distinzjoni ċara bejn id-direct eh, debit nazjonali u transkonfinali, fl-opinjoni tiegħi din hija importanti ħafna għaliex jekk aħna nkomplu jibqa jkonna mif sal ehm, direct debit finali, din sert u l opportunajiet kollha għal ħolqien ta' single market u servizzi ta' pagamenti għal 21 stat membru li m'għandhomx il-mifs għal daqstant. Aħna nistgħu nirrikonoxxu li jista' jkun hemm bżonn għal perjodu tranzizzjoni wieħed itwal għal mifs domestiku u nkun mħasba li jkun hemm eh, Period tranzizjonijiet wara l-cross border MIFS. Grazzi. Thank you very much. Now I will give the floor to the rapporteur for the um, Grazzi nabdil kelma li rapporter biex ti konklużin salbek bak fil-qasar ħafna. Grazzi, President. Jena ser nżom fil-qosor, u ser nrispondi individualment għal-kommenti kollha tagħkom. Jena nixtieq nfakkar li l-Kunsill qabel fuq dan u jien naħseb li nistgħu naqblu ukoll. koll jiena nixtieq nirringrazzja lil Sven u l-Sofi li rridu jfakruna koll li aħna hawnhekk għandna għan komuni rridu um, ehm, payment markets li jaħdmu tajjeb biex jħadmu s-swiq uniċi mod ġenerali. Ħana t-ners u lej dan iżda, qed u dan huwa l-punt ewlieni li rridu nżommu f'maħna biex bekk meta biex aħna nindunaw li kulħadd irid iċċedi xi ħaġa żgħira biex jilħaq lan komuni. Dan nista' naraw fid-diskussjonijiet u fid-diskussjonijiet ukoll il-ġimgħa d-dieħla nistgħu niddiskutu iktar u kompromess fuq dan grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser nivvutaw f'dan il-komitat fis-27 ta' Ġunju Mbagħad nivvotaw fil-plenarja fil-11 ta' Settembru. Grazzi Sari. Se ngħaddu rapport li jmiss. Merci, ħafna, President għal din l-ewwel preżentazzjoni tal-abbozz ta' dan ir-rapport li tqassam il kulħadd. Diġar ċevejna l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Budget u anki tal-Affarijiet Soċjali, kontribuzzjoni tagħhom huma se jkunu jsejnuna ħafna fix-xogħol. Qabel nidħol eh, fid-dettalji tal-proposta, għandi żewġ kumenti ġenerali. L-ewwel waħda hija dwar et cela a son importance. Hija importanti hija fuq eżattament fuq il- nomenklatura titlu tar-rapport għax dan it-titlu ġi mażul biex nitkellmu fuq is sinistru Ewropew għaw il-koordinament tal-linji ta' politika ekonomija, ekonomika. Meta kien hemm il-presidenti tal kumitat il-qa tagħhom qed nitkellmu fuq dawn linji ta' politika ekonomika permezz tal-pjanijiet ta' riforma lejn l-istrateġija tal-Unjoni tal-2020. Għalek naħseb li tajjeb li naħdmu flimkien biex inkomplu nelaboraw dan id-dokument, nkunu ftit iktar kreativi biex niddefinixxu aħjar x'se jfisser dan is-semestru Ewropew f'termini ekonomiċi għax l-Unjoni Ewropea tkun edha tidħol fċertu dibattitu dwar il-mezzi il-ġodda, dwar l-istrumenti il-ġodda eh, għal-metodu eh, tal-komunità u anki għal-metodi jew sistemi nazzjonali. ġifiri, mhuwiex qasam biss li rigwarda l-koordinament ta' dawn il-linji ta' politika. It-tieni kumment ġenerali hija dwar huwa dwar ix-xogħol li qed nagħmlu fuq dan fuq dan eh, bejn il-rabta li hemm bejn dan u anki l-governanza ekonomika. Għax ċertu proposti li nsibu li f'dan il-rapport ovvjament qed jikkunsidra wkoll il-kummenti u l-proposti li hemm fil-pakkett tal-governanza ekonomika għal ċertu strateġiji eh, ta' natura ekonomika. Iġifiri, mill-ewwel daqqatajn fir-rapport tagħna nkunu qegħdin immissu u kol ċertu problemi li għandhom xaqsmu mal-proċeduri anki obbligi ta' entitaj differenti. Dan biex nintroduċi s-suġġett. Issa, il-proposta għada qasira f'dan l-istadju. Naħseb kulħadd seta' jifima għax l-parlament hija importanti ħafna. Ġifiri ma rridux nitolbu l-Kommissjoni li l-Parlament, nejdu biss li l-Kommissjoni l-Parlament jeżisti u għandu jkollu eh, il-vuċi tiegħu. Imma rridu nirriflettu aħna wkoll se tkun il-kontribuzzjoni tagħna f'dan il-proċess kollu. Hawnhekk dan il-proċess huwa ftit partikolari nista' ngħid għax minn banda ċertu proċeduri jisom um, nafuhom diġa u għanna strateġija tal-Lisbona, l-patta stabilità, il-pakket li għanna ekonomiku. Ġifiri, isna edin wasalna fċertu qed nieqfu ftit b'ċertu proposti differenti rridu naraw eżattament fejn daw jaqdu ma' xuxin. dwar issa il-politika monetarja tal-Unjoni naraw ukoll il-linji ta' politika tal-Istati membri ju naraw biċċar jekk ma jkunx hemm koordinament bejn dawn il-pajjiżi fuq livell Ewropew ma nistgħux naħdmu. Ix-xogħol tal-Parlament sissa kien li aħna bnejna fuq l-esperjenzi fuq l-expertise anki u kol mill-lat legali, rajna xkienu l-orientazzjonijiet kbar fuq eh, ekonomiċi, anki fuq mħabba xol, u bnejna fuq daw anki biex noħorġu bċertu kwistjonijiet soċjali. Għanna ċertu aki diġa rajna u kolx kien qed jiġri x'qed jiġri fl-istati membri. U edna li jekk irridu eh, verament naraw li jkun hemm progress dan is-semestru rridu naraw x'qed jiġri f'dawn il-pajjiżi. Naraw x'obbligi jew kella drittijiet ta' intervent hemm l-aspett ta' koordinazzjoni u hemm l-aspett ta' monitoraġġ, monitoraġġ tal-budget Fil-koordinament tal-linji ta' politika, l-Parlament ovvjament kellhom jieħdu ċertu orjentazzjonijiet ekonomiċi. Fl-istrateġija l-ġdida, aħna dan l-istrument ma tantx se jibqalu eh, importanza għalhekk irridu nsibu ċertu ekwivalenza ma dak l li qed jitressa u jitpoġġa fuq il-mejda. Illum, għalhekk mal-Kunsil u mal-Kummissjoni rridu niddiskutu dawn l-affarijiet, naraw eżattament fiex waslu il-proċeduri għax f'demokrazija hekk iridu ngħidu ma rridux biss nitkellmu fuq il-mekkanizmi tal-alert jew eh, sanzjoniti, ma imma verament rridu naraw fiex wasalna. Dawn il-mekkanizmi illum forsi jistgħu jinbidlu rridu naraw l kummissjoni xtejdilna. Il-dokument l-iktar importanti se jkun l-evalwazzjoni ta' kull sena ta' tkabbir. Naħseb li nkunu iżiġenti li l-Kummissjoni żommu wkoll mal iskadenzi meta tippreżenta dan id-dokument sabiex il-Parlament Ewropew kollu żmien biex ikun jista' jinfluwenza eh, dan id-dokument anki ġifieri skont li nidir eh, li insibu li huma importanti Issa, punt ieħor li jirrigwarda l-istati membri. U nixtieq ta' forsi din ir-riflessjoni għal żewġ punti. Ovvjament, dak li huwa tal-istati membri huwa tagħhom u ma nistax nindaħlu. Imma madana kollu aħna rajna u femna li jista' ikun hemm ċertu effetti ta' eh, dak li jkun jittieħed minn ċertu eh, prassi. Hemm bżonn li jkun hemm dialogu ta' natura ekonomika, ġifiri. Rispett ta' l-budgets imma jikopri wkoll il-possibilità li jista' jkun meta jkun hemm bżonn ikun hemm ċertu dibattiti fuq il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità, pereżempju, biex ikonna dibattitu speċifiku fuq suġġett speċifiku f'stat membru. Kif għamilna, per eżempju, meta kienem il-problemi tal-Greċja u kienem il-Kumitat apposta. Imma, nejdilkom biex noqogħdu attenti fuq terminoloġija, l-espressjoni li nużaw ta' dialogu ekonomiku li verament jisu jfisser dialogu monetarju ma nistawx nużaw fil mekanizmu ta' semestru Ewropew jekk namlu dan għax nkunu qegħdin nitilfu parti mill-poteri li aħna ksibna ma' tul dawn is-snin l-aħħar snin li għaddew. Dan id-dialogu ekonomiku ifisser li il-nixtiequ jkollna dialogu speċifiku mal-istati membri fċertu sitwazzjonijiet ta' diffikultà jew inkellem meta jkun hemm bżonn fuq ċertu suġġetti pertinenti ta' dak iż-żmien. U jien nispera li bejnietna aħna nistgħu niċċaraw dan il-punti. Issa, dwar il-poteri tal-istati membri, eh, ġifiri d-dimensjoni e ta' xandu jfisser id-dialogu ekonomiku, irridu u koll inqisu kif l-istati membri edin ifasslu il-budgets tagħhom u kif jistaw jużaw l-instrumenti ta' koordinament. Jean-Claude Juncker kien laqatni iktar minn 11 sena ilu meta konna qegħdin nirrevedu fil-2005 l ta' stabilita. E, F'dak iż-żmien ma' Sur Almunja kienu diġa tkellmu dwar eh, li naqblu fuq kalendarju li nkunu qegħdin naqblu l-mod ta' kif nelaboraw il-budgets u illu meta qegħdin eh, nippruvaw nsaħħu l-patta stabilità l-unika ħaġa qed insemmu anki l-Euro Plus per eżempju li qegħdin negozjaw palissa, kull ma din insebbu hija li fl-istati membri e, fil-Kostituzzjoni għandu tiddaħħal il-klawzola li ma tal-jom xitlu f'deficit. Imma il-kalendarju, aspetti oħra ġifri pal kalendarju li konna e, u koll dokumenti li jridu jiġu li jiġu prezentati u x-debattitu jista' jkun hemm fuq livell nazzjonali dwar dan. Umbagħad ukoll il-kwistjoni ta' kif nistgħu inqablu il-budgets. Ilna nsemmuh dan il-punt, imma issa wasal iż-żmien li nibdew naħdmu fuq dan il-punt. il punt għax inkella ma jistax ikun strateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 e, tispiċċa biss eżerċizzju akademiku rridu nieqfu biss bir-riflessjoni ikonna strategija 2020 u ħadd ma jagħti każ kif din tista' tiġi implementata fil-budgets tal-Istati membri u mbagħad inaddu biss sanzjonijiet tal-Istati membri għabbażi ta' kriterji li jkunu definiti minn għal mandom xaqsmu xej mal-istrateġija. L-aħħar punt Sinjura President, l-aħħar punt jien ma għax fetta fuq il-kalendarju ta' dan is-semestru għax mhux l-ewwel darba li smajna tħassib ta' l-membri Imma nixtieq nispiċċa eh, l-introduzzjoni tiegħi billi nsemmi żewġ punti oħra. L-ewwel punt. Ovvjament, dan is-semestru Ewropew irid ukoll eh, minn naraw li jkun hemm dibattitu qawwi mal-parlamenti nazzjonali u dan għandna nagħmlu f'żewġ fażijiet. Qabel ikonna il-Kunsill Ewropew tar-rebbija ġifiri forsi konna l-ġimma Ewropeja, l-ġimma parlamentari, nafu li iż-żewġ nofstanari li ikonna mal-Parlament Nazzjonali mhumiex biżejjed għalhekk tajjeb li naħsbu ġifiri fuq dan fiktar fid-dettal, mbagħad fil-tini sitxu ġifri bejn il-Kunsill Ewropew u iż-żmien meta l-Kummissjoni tkun qed tagħti rekomandazzjonijiet ta' kull pajjiż nistgħu forsi eh, norganizzaw konferenza dwar il-budgets. Ġifiri, nlaqqaw il-presidenti il presidenti tal komitati u tal-bureaus u kol biex jiddiskutu dwar dan is-suġġett. Biex nala dan l-eżerċizzju għandu issa ħna l-eksperti sana f'dan il-qasam naraw li nkunu qegħdin nitalmu verament naraw biex ukoll nagħmlu l-verifiki ta' situazzjonijiet makroekonomiċi fl-aħħar tas-sena meta l-Kummissjoni tkun qed tipprepara il-rapport ta' tkabbir ta' sena ta' wara il-rapport ta' kull sena biex naraw x'se jkunu rezoluzzjonijiet ta' eh, xogħol jkun irid isir skont kif nkunu rajna semestru Ewropew x'ikun għal xi ikun wassal minn tal-Istati Membri. Dawn kienu ġifieri il-proposti li għandna fl-abbozz tar-rapport li jintom eh, rajtu u njena eh, minħedġiċkom li nidħlu ftit fil fond f'dawn il-punti. L-aħħar punt l-istrument li nixtiequ kol li navvanzaw bih f'dawn in-negozjati. Jiena għet li dan is-semestru Ewropew imur li l-in minn dak li nsibu fil-pakket tal-governanza ekonomika u għal daqstant għax għalina il-fatt li u l-pakket tal-governanza ekonomika ma jkunx ma nkunux wasalna bih biss u irridu naraw ġifir kif se nkomplu wara dan il-pakket aħna rridu li naslu għal ftejm interistituzzjonali, hija alternattiva li nistgħu wkoll naqblu magħha, jew inkella rridu morru iktar lilin biex nafsu għal regolament f'dan il-qasam u ovvjament mill-puntu di vista demokratika tkun l-iktar ħaġa li ħajja li nistgħu naslu għalija Imma ovvjament dawn huma żewġ alternativi qudiemna u għandna il-bib miftuħ bera għalina biex salina biex nażlu niddeċidu. Thank you, thank you. Grazzi per vanċ. Skużawni li skużani li ma konċaw minħabba affarijiet oħra li kellix nagħmel u ma smajtx il-preżentazzjonijiet tiegħek kollha. Palissa ħafna xogħol għaddej però issa nipprova nfittex xi daw rapporters oħrajn qed nara lil Filip Kjoġbok Filip. Grazzi. L-ewwel net grazzi Pervan għal dan ir-rapport li verament hija bażi ta' eh, biċċa ta' xogħol tajjeb u nixtieq nenfasizza tliet punti. Well, the first one is about indeed making this semester a U importanti li dan is-semestru jsir parti mill leġislazzjoni ehm, sekundarja tal-Unjoni Ewropea fejn qed ngħid dan. Dan għaliex jien irrid iktar poteri għall istituzzjonijiet eh, li eh, jien nagħmel parti minnhom iżda wkoll minħabba li qed naraw inizjattivi f'pożizzjonijiet li qegħdin eh, jiġu formati barra mill eh, qafas Ewropew nista' nsemmi pereżempju il-mekkaniżmu tal l Ewropea, eċetera. U aħna qegħdin naraw li qed ikun hemm rinazzjonalizzazzjoni tal ħafna minn dominji ta' politika Mwem ħafna attentati biex isir xaġa tal tip. Iżda din mi ħaġa tajba għaliex din qed twassal għal telf demokrazija. Kun tajjeb li demokrazija taħdem fuq livell ta' stati membri, iżda b'din is-sitwazzjoni il-gvernijiet nazzjonali għedin jieġu imxakla mill poteri tagħhom, jitħdulhom il-poteri tagħhom, għaliex ġieli ċertu affarijiet ma jiġux dibattuti jew inkella jiġu diskussi wara u il-parlament jieħu kollox f'dejħu għal daqstant tal fejdan dan huwa importanti, qed nidher li qed nitilfu n-nies tagħna stess. u raw xi fin-net contributor countries fejn hemm nies li qegħdin jgħidu per li qegħdin ikollhom iħallsu għal oħrajn. Umbat, pajjiżi fejn hemm diffikultà dawn ma jistawx eh, jibilaw dal pillo li kollha li qegħdin jiprivaw bellawlom u l-unika mod ta' kif nirkupraw huwa li dawn l-affarijiet isiru permezz ta' proċessi demokratiċi permezz ta' rappreżentazzjoni eletta demokratikament fuq livell nazzjonali supranazzjonali. U dan dini dan għal punt awlieni li mhix kwestjon ta' poteri bejn Parlament u l-Kunsill iżda irna siguraw li għal-inqas ikonna rabta demokratika f'dawk il-kwistjonijiet li huma tafsew kritiċi. It-tieni punt Din hija kelma li ma tantx nuża sussidjarjetà jiena federalista u jiena naħseb li jekk aħna rridna nassiguraw li jkun hawn benesseri għan nies ġewwa l-Ewropa m'hemmx l-ebda mod kif nagħmlu dan billi jkollna pass il qudiem eh, u sinifikanti fl-integrazzjoni politika. Pal pereżempju dawk in-nies li qed jgħidu li l ridu morru lura livell ta' stat membru li dan qegħdin jikdbu lin-nies. M'hemmx futur b'dan il-mod. Dan ifisser ukoll li f'dan it-tant ma nistgħux immorru lejn approċċ tal-federali mingħajr ma jkollna l-responsabilità demokratika u l-mekkaniżmu għalija u jien nixtieq nitkellem dwar il-semestru l-ewwel pass tas-semester li kien l-Annual Growth Survey u jien naqbel miegħek pervanx li dan qed isir il-mument ewlieni fejn il-Kummissjoni toħroġ l-lini gwida tal-politika ekonomika tagħha. U hawnhekk qegħdin naraw li mhijiex il-Kummissjoni sta diġi wieħed tal-Kummissjoni, diġi Ekfin, li qed jidħol fi dominji li ma jistax jimmaneġġja, per eżempju, il-politika tal-impjiegi, l-employment policy din mhijiex affarijiet tagħhom, il-pensjonijiet lanqas ma hija affarijiet tagħhom. Jista' jkollhom xi ideat dwar dawn il-kwistjonijiet. Iżda, l-edukazzjoni wkoll iva. U sakemm aħna maħniex mixin lejn federalizzazzjoni tas sistema ta' sigurtà soċjali għal daqstant mhijiex affari tal-Kummissjoni Ewropea li toqgħod tiddetta li l-istati membri x'għandhom xi jagħmlu f'dawn il-qosma. Iżda l-Kummissjoni xorta waħda tħoss li għandha tagħmel hekk. U bla ebda forma ta' responsabilità demokratika ħadd ma qed jgħid xejn lill kummissjoni meta tgħid lill pajjiżi titneħħi l-automatic indexation tal-pagi. Ħadd ma qed jgħidilhom xejn, ħadd ma jgħidilhom le ġibu ruhkom sew din mhix affarijiet tagħkom. Ħadd. Ma naf l-ebda istituzzjoni li m'għandix din il-libertà. Ovvjament, f'dittatorjat iva jkun hemm iżda din u dak li qed nippruvaw niksbu aħna. Jien m'iniex qed ngħid li din il-politika għandha tibqa' għal dejjem fuq il-livell ta' stati membri, issa sa kemm għada fuq il-livell ta' stati membri nirna assiguraw li l-Kummissjoni tibqa' f'posta. U qed nitkellem mad-DG Akfin, intom qegħdin tasaġeraw u qegħdin tesaġraw bil-kbir. Flimkien ma' nista l bira il-Bank Ċentrali Ewropew. it tnejn li jintkom qegħdin tiddettaw politika ekonomika lill gvernijiet u din hija xi ħaġa li jekk intom ser tagħmlu jekk kieku intom tagħmlu b'mod federali iva. Iżda mbagħad tkunu responsabbli għal dan il-Parlament. U mhux fl-ebda kontest ieħor. Fl-aħħar aħna qed nagħmlu governanza ekonomika u qed nagħmlu dan għal raġuni. U din hija l-EU 2020. U grazzi per tal li qajjem dan il-punt. Aħna konna qed nippromovu l-2020 bħala politika iktar vinkolanti. Ma tistax ikollok eh, politika eh, mhux b'saħħitha fir-rigward ta' sorveljanza eh, budgetarja, per eżempju, irridu nkunu stretti fuq it-tnejn li huma u mux dajfa fuq lebda wahda biex imbagħad l-2020 issir ħaġa serja disciplinata kif naraw fuq smoħra ta' politika. U hawnhekk u għal post fejn nistgħu naqdu il-parti budgetarja, stabilità u programmi ta' konverġenza u il-programmi ta' riforma nazzjonali. Ma jġobni xejda li sem kolli rrit ngħidilkom. Issa fir-rigward tal- eh, finalment eh, u għarrit nara għawnek, jina demokratiku u jina għedbo dravi li aħna għanna maġġoranza eletta f'dan il-parlament u jridu nirrikonoxxi li dawn il-maġġoranzi Insomma, nisajilkom li l-ħodor huma fil-minoranza u nirrikonoxxi li eh, eh, riflessjoni ta' dawn il-maġġoranzi politiċi wkoll. Nixtieq inħeġġeġ il dawk kollha li jinsabu fil-maġġoranza bħalissa li m'għandhomx jisaġeraw għaliex immaġinaw xi darba jista' jseħ dan ikollna maġġoranzi differenti fl-Ewropa u intom tkunu eh, fl-istati membri u tkunu tidu tassiguraw li l-istituzzjonijiet miħomx qegħdin jisagġeraw f'direzzjoni politika li ma tkunx taqbel ma tagħkom. Għal daqstant, hawnhekk qegħdin kol demokrazija u rridu nassiguraw li nibbilanċjaw kemm jista' jkun l-affarijiet. Thank you very much. Now, now, um... Grazzi ħafna, issa ħut mix xedaw rapporters l-oħrajn ġew lura. Issa ser ngħaddi għal Jean Paul, mbagħad Silvi, mbagħad Kay li ser titkellem fisem Vicky, is-Sur Xuntis, u Uda. Għaw xaħtiħor? Jek fika kas għamlu li sinjal, Jean Paul li kjoġbok. Merci. Ringrazzjak, Signora President, l-għennet, ovvjament bħal ma nagħmel soltu imma b'mod sinċir qed nirringrazzja lir rapporter għal dawn il-proposti. Ħafna drabi saqsuni għaliex jiena m'iniex ma' xelluk. Débat d'aujourd'hui est un peu surréaliste quand on sait ngħid li jiena ma nafx noħlom. Meta nitkellmu sa fuq il-pakket ta' governanza, nafu li negozjati għaddejjin, nafu li eh, kien hemm laqa min-naħa tal-istati membri mis-seta ta' filgħodu, mis-setti matinati hawnhekk u eh, issa li rridu naraw meta se naslu. Fuq semestru Ewropew dak li qed nisimgħu huwa interessanti imma <laughs> kollox se jiddependi x'se joħroġ mill-pakket tal-governanza ekonomika. Iġifiri, <laughs> it nej marbuta ma' xulxin. Imma illum irridu nsaqsu u ngħidu b'mod konkret x'se nagħmlu. Għandna tendenza fis-sistemi tagħna li noqogħdu nirrepetu il-klim l-istrateġija tal-Lisbona, għaxar snin wara, għedna li din l-istrateġija maħadmiċ, e konna milna zbal ta' metodologija, għax aħna konna daħħalna ċertu affarijiet li kienu kompetenza tal-Istati membri. Issa għanna konċe ġdid l-Unjoni Ewropea tal-2020. Jiena niprofa nisma ċittadini, ċittadini kull ma jitolbu ma affarijiet konkreti. U dan ifisser li nsibu soluzzjonijiet issa minnu fih l-problemi li huma reali u problemi li għat iridu jiġu kol eh, fil-ġejjini qarib jew anki fuq medda twila ta' żmien. Ġifri l-lum, il-15 ta' ġunju. Ma rridux naraw eżattament il-poteri ġodda tal-parlament, irridu naraw eżattament esattament nafu li mħabba trattat tal-Lisbona l-Parlament għandu iktar poteri, jiena dak li nista' ngħid huwa li qabel it-trattat tal-Lisbona f'dan il-qassam kellna proċess ta' deċiżjoni u mill-esperjenza żgħira li għandi joruni li n-negozjati mal-Kunsil kienu ħafna iktar faċli eh, meta nqabbel mal-mod ta' kif tal-poteri li għandna palissa jina peress li wkoll għandi bażi eh, legali nista nikritika u ngħid eh, għaliex huwa diffiċli llum għax kulħadd qed jgħid li eh, ħafna drabi huma kompetenzi nazzjonali li l-pajjiżi joqogħdu jiddefendu il-parti tagħhom anke fuq is-sepa, Sinjura Invelt, rajna fuq xi xejn sistejna, dan kollu juri li aħna maħniex lesti għat-tibdil Għalek, xinu il ruol ta' dan il-parlament huwa ovvjament li konna l-kontroll demokratiku fil-mod kif jaħkmu l-istituzzjonijiet Ewropej, imma naraw li kunem ċertu eżiġenti immedjati li jkunu realistiċi sabiex il-ftit metodu eh, Ewropew eh, tal-komunità li qegħdin naħsbu li konna ma jiġix eliminat kompletament mill-istati membri meta dawn jiddeċidu li jaħja l-affarijiet isiru b'mod intergovernamentali għax iċ-ċittadini kull ma jridu huma riżultati. Ma, ma jimpurtahomx kif u kome, eh? palissa iktar faċli li wieħed jgħid l-Ewropa ma tagħmel xejn milli tiddefendi li l-Ewropa verament taħdem ħafna. Eh, araw ftit, eh, eżempju li verament dejjaqni il-ħat fil-axija fuq televizjoni ta' Franza, il-Ministru tal-Agrikoltura ħabib tiegħi eh, jitkellem bil-Ġermanis tajjeb u Jemen eh, fl-Ewropa u qal li mħabba il-problema tal-ħjar hija l-Ewropa li titħallas qares. Imma tajjeb li eh, ngħidu li l-Ewropa għandha tħallas meta fl-istess ħin qegħdin nirrifjutaw li nagħtu l-għajnuna finanzjarja lil pajjiżi. Ġifiri, min jina li sintku għal dawn l-aħħar 28 sena ma nbiddilx l affarit kif ġipu u l-ħaq. Ġifiri, meta ir-regoli ma jaħdmux qed ngħidu tor tal-Ewropa, u mbagħad meta nejdu li għanna problema f'pajjiż imħabba eh, problema fl-agrikoltura nejdu li l-Ewropa u kol titħallas u hija responsabli ta' kollox. Iċifiri, qed naraw li l-ambizzjoni tagħna f'dan il-qasam ridu jkunu realistiċi, qawwija u huma qawwija jekk ikunu realistiċi biss. Iġifiri, dan ix-xogħol li bdiet is-Sinjura Beres huwa eċċellenti bħas-soltu imma f'dan ir-rapport inizjattiva li aħna xtaqna li namlu biex ikonna bazi għal proċeduri tajbin, realistiċi biex naħdbu mal-Kunsill għalmu l-Kommissjoni u verament nishtiqu li nkunu pragmatiċi. Ma jfissirx li biex nkunu pragmatiċi ma nkunux ambizjużi. Grazzi. Jean Paul Silvi. Grazzi Jean Paul, sanadu għal Silvi. Grazzi, Signora President, jena niskużaruhi ruħi ma' rapportar hemm ħafna diskussjonijiet li qed isiru bħalissa jiena ma konċaw għal bidu tar-rapport. Eh, Nirringrazzjak għal proposti li huma simili ħafna għal dak li qegħdin nippruvaw niksbu għal pakkett ta' governanza ekonomika. Irridu nitalmu iktar mill-kriżi. Waħda minn dawn it-talimiet hija li aħna ma nirnixxilniex eh, niksbu riforma strutturali. Aħna għandna bżonn immorru ħafna iktar lilin fil-dominju makroekonomiku u għal daqstant kwalunkwe ħaġa li tista' tejna biex insaħħu l-istrateġija tal-2020 hija tajba. Nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni għandha tirrispett tal-poteri u l-prerogattivi tal-Istati Membri iżda jek nibdew billi ngħidu eh, li kummissjoni ma tistax tagħmel hekk, ovvjament is-sitwazzjoni se tkun ħafna iktar diffiċli ta' niddiskutu l-modalitajiet iva iżda. Ehm, ma nistgħux nitlu f'sitwazzjoni diffiċli. Eh, Kien hemm saru ħafna sforzi, pereżempju l-European Prospect, eċetera, u mbagħad hemm kwistjoni tal-leġittimità l eh, leġittimità għal dan il-proċess u Sinjura Beres ġibditinna l-attenzjoni dwar dan u hija għandha raġun. Iżda, jekk hemm xi ħaġa nieqsa naħseb li jkoll naqlu li għandna nagħmlu ħafna iktar flimkien fi żona u fost 27 stat iżda jekk niddeċidu xi ħaġa. U nitlu fil-kompetenzi nazzjonali huma maqsuma jew sa ċertu punt miġbura flimkien ehm, naħta l-imsieħba soċjali, eċetera, Irrid nassiguraw li jekk ma naħdmux flimkien mal parlament Nazzjonali biex l leġitimità, iżda rridu ngħidu li eh, Emma affarijiet nistaw nistgħu fl flimkien. Diffikultà ta' vera huma livelli differenti li hemm. Is-Sinjura Beres għamlet proposta li ġiet issemmiet x'imkien ieħor ukoll fora parlamentari, mal-figrim mal-parlamenti nazzjonali, din hija idea tajba iva. Iżda kif nagħmlu dan huwa meħtieġ li dan kollu eh, Eh, jikun flimkien ma' nies minn komitatijiet differenti, ecc. Hemm ħafna espertiż meħtieġ jekk aħna rridu nagħmlu dan. Ma nafx eżattament fejn din ser tħallina fir rigward tal-pakket ta' governanza ekonomika, iżda rridu nżommu f'moħħna affarijiet li qed nisaħħu postijiet oħrajn. Dan huwa xogħol li għadu ma spiċċax qed naħdmu fuqu u għaldaqstant huwa importanti li nkunu konsistenti kemm jista' jkun anke jekk aħna qegħdin naħdmu fuq sma differenti ġewwa l-Parlament. Grazzi kejjek jogħġbok. Grazzi, Signora President, nixtieq eh, ngħidilkom li Signor Ford skużat ruħa tal-li ma kienet hawnhekk palma tafu ħafna affarijiet li qegħdin niseħħu llum u Sinjura Ford flimkien mar rapporters l-oħrajn u ċer eh, bħalissa għandhom impenji oħrajn u negozjati oħrajn, iżda naħseb li l-kol tafu li hawnhekk fil-kumitat tapprezzaw u xogħol li qed isir fil-pakket tal-governanza li jista' jkun jilħakko eh, xi konklużjoni llum warna il-lejla u għalda santana nifmu. Il-kummenti li għandi minna ħata ħawma fil-qosor ħafna imma naħseb li ser titkellem li rapporter tispandi iktar fuq dan il-ħsibijiet. Iżda l-kummenti inizjali ta' Sinjora Ford hija li hija taqbel li Sinjora Beres għandha raġun li l-pakket ta' tkabiru stabilita u l-2020 u kol il-politika ekonomika l-ingwida tal-impjegi uh, u koordinati u s-semestru Ewropew għandhom ikunu inizjattivi ċari u distinti għandhom konsekwenzi differenti fil rigward non-compliance. U jekk naħdmu fuqhom b'mod maqut jagħmel sens u għanna nappoġġaw. Ja taqbel ma' rapporter li l servej ta' tkabbir annwali għandu ikun wieħed tekniku konsistenti ma' data eh, ekonomika u analiżi tajba u dan jider eh, m'għandux ikun għodda politiċizzata. Issa, eh, kif qalu s-sur Gozes u Silvi Gulard il pakketta ta' governanza u ma minnu għal daqsant il-kommenti taħħom jistaw jajnuna kif nosservaw kif il-semestru jista jaħdem fil-prattika qabel ma nibdew talba u involvimenti jħor fi gruppi differenti minħabba li dan kollu huwa marbut mal-pakket ta' governanza u wkoll perjodu ta' osservazzjoni u wkoll eh, settling daw tal-proċessi li jista' jkun ta' benefiċċju biex nikkonkludina naħseb li huwa rekwiżit li jkollna semestru eh, eh, Ewropew sempliċi u mhux proċess elaborat wieħed li jirrispetta proċeduri budgetarji nazzjonali u jikkomplimenta it-tibdiliet li qed jiġu pjanati fil-pakkett ta' governance ekonomika. Iżda wkoll aħna nħarsu l-qoddim li naħdmu mal-Parlament mal-rapporter fuq dan ir-rapport għaliex il-negozjar huwa ferm importanti. Grazie ħafna. Grazie ħafna Nikola Sikjaġbak. Għandi kanu lato xika mekani. Grazie ħafna, Signora President. Naħseb Illi tassebu li li kwa dawn it-tip ta' diskussjoni din ħaġa tiġa minnija, kanna l-ewwel skambju, u illu ma na test mir-rapporter. Naħseb illi kajja fatt li i resqed dawn il-proposti, xorta naħseb li hawnhekk qegħdin naħdmu fuq affarijiet eh, diffiċli. Hemm ċertu kontradizzjonijiet li r-rapporter fbihom bihom qed tipprova issolvihom l-ewwel ħaġa id-demokrazija u il-kwistjoni li hemm bejn parlament għandna parlamenti nazzjonali. Ħantikom metafora hawnhekk, analoġija, simbolu. Illum il-Prim Ministru Grik qed jitkellem mal-President Grik. U possibbli wkoll li il-Greċja miexja lejn elezzjonijiet bikrija u raġuni waħda minn raġunijiet anzi għal dan huwa li membri tal-Parlament Soċjalist il-Partit Pasok li qed fil-Gvern jew ħaj jirriżenjaw Jew ħajt il-qum il-Partit Soċjalista qed jgħidu li aħna maħniex lesti li nifitaw programm ta' awsterità illi jena talom mitrojka, lest mil-bidu sal-axar, u ma mux li għacċettaħ mus-sejfu ta' favorih. Jifmu xem bżon nisir, imma ma jistawx jaċċettaw li ħajkollom jamluwa din il-ħagġa. U għalhekk il-kwistjoni x'inhu rwol tal-Parlament Nazzjonali tal-Partit fil-Gvern. Xinu ma l-affarijiet li suppost huma għandhom jappoġġaw Ġvidi kwistjoni fundamentali hawnhekk xi ħaġa illi hija eh, l-qofol tal-Parlamenti Nazzjonali. Dan huwa strument, huwa għodda, hija temmek sabiex joħloq il-prosperità u l-ġid. Imma din hija kwistjoni illi titiġi indirizzata fil-Parlament Grek u f'parlamenti oħra wkoll. Għax dan jibdel il-mod kif inħarsu lejn il-partit fil-gvern u l-oppożizzjonijiet fil-gvernijiet fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna xil-Parlamenti Nazzjonali tagħna qegħdin hemmhekk għabbażi tal-elettorat, bis-saħħa tal-elettorat, u issa għandek gvern illi mhuwiex lest jaċċetta xi ħaġa illi trid tgħaddi mill-Parlament Nazzjonali u rapporter tagħna taf dan il-kontradizzjoni u oħrajn. Issa, Din hija xi ħaġa fundamentali hawnhekk huwa ċar. Illi hemm bżonn koordinazzjoni ekonomika fuq livell Ewropew. Jekk xagħti tistaqsini dil mistoqsini jekk hemmx bżonn ngħid iva. Imma di koordinazzjoni se tissir. Bejn il- governanza Ewropea u wkoll is-semestru Ewropew issa, imma l-loġika u raġuni għalfejn għandna kriżi huwa propju għaliex il-patt ta' stabilità u tkabbir ma ħadimx. Issa ħna maħniex kontra dan minħabba xi raġunijiet teoloġiċi, imma l-fattu li issa hawnhekk wasalna fit-tarf sa triq. u għawan għal-istess ħaġa. Kontrolli ta' deficit u tal-budget. U naħseb li din il-loġika issa ma nistax nibqaw naplikawa. Hemm bżonn ta' disċiplina budgetarja mela m'hemmx imma ma rridux inkomplu inżidu dawn il-kontradizzjonijiet għax ċertament b'daw il-kontradizzjonijiet mhux ħanħorġu mill-kriżi. Din hija l-kaxxa tal-għodda li għandna qoddimna. Ir-rapporterna fil-li għamlet l-almu tagħha biex tagħmel biċċa xogħol l-aħjar ħaġa li tista' minn biċċa xogħol ħażina mal-fatt jibqa' li hija biċċa xogħol ħażina. Grazzi ħafna provanxi kummissar. Il-miskjoni dawn hawnhekk tixtieq tisma' mingħand il-kummissjoni jew tixtieq sempliċement tikkonkludi inti. U hemm Udo wkoll mela le ħana għal Udo l-ewwel mela aħsibha daqsxejn sa frattant rapporter. Grazzi ħafna. Anke jekk ma jistax jisma dak illi ħanajt, jiena daqsxejn imħasseb dwar il-kollega tiegħi sur Gozes u raġun arrestat jagħti kasi proset. Mela jiena nkwetata, nkwetatax min ma jistax joħlom ħafna drabi jimrat. Dan huwa fatt, eh, fatt mediku mhux istqarrija politika. Ġifieri nittama li jerġa' jitgħallem joħlom għax hekk mhux se joħlom ħajimrat u jiddispeċini. L-allegoriji politiċi iva tista' tużom kemm trid ma' minix ħanoqgħod nidħol fl-argumenti li tress u mill-kollega Kay Wimben. Kummenti li ma sarux fuq jitkellem mhux bil-mikrofonu s-sur Udo. Aħna ħajt nuċċelli biex nara kej aħjar. Mela kej forsi tista' tieħdu l-opportunità biex tiċċara għanna pożizzjoni politika ta' grupp politiku tiegħu aħna ma nistgħux nifqu naħdmux kif kellna nifqu. U nħallu s-semestru Ewropew. Jaddi minn qudiemna li ma nagħmlu xejn. Bet ah, se jiġri u fir-rigward tal-konsulta, inti tittiċċara minn ħata grupp fisem il-grupp tiegħek jekk dan il-programm u x'qodda li qed timmina id-dritti tal-Parlament jew inkella tejdi nadaq daqsxejn x'taħseb għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq biċċa xogħol ġdida issa, issa għandur fuq ekxerin Il-Parlament Ewropew kif jista' jeżerċita dawn is-setat ġodda. Imbagħad kellna meqal ukoll li n-negozjat u Sijat il-negozjat diskussjoni fuq is six pack mixin fl-istess direzzjoni ta' proposta ta' Sunjura Beres, imma dan mhuwiex il-każ, rridu nindunaw li dan mhuwiex il-każ, ma rridux aħna eh, min eh, jizvijana. Daw mhux jisugriti il-problemi li għanna għaw. Tistaw tarawhom fir-rapport ta' Sinjura Voltmer College, fil kif ikollok tejjim interistituzzjonali u ċiħun konsiderazzjoni u koll eh, l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-semestru Ewropew. Minix għatnati ġudizzju għawna kiena, ma sinja Karim għalet li jekk nħarsu l paket leġislattiv, dana emmek, dan il-sujġet jitjaqa emmek, imma il-pakket leġislattiv jitratta biz dawk il-punti li huma propju s-sujġet tal paket leġislattiv. U s Sinjura Beres għalet u ġustament li hemm ħafna iktar minn hekk għanna l-istrateġija 2020, il-linji gwida tal-impiegi, l-annual growth survey, ħafna affarijiet, ġifiri Irridu naraw kif nistgħu nivvalutaw ukoll il-prestazzjoni tal-istati membri, kif nissorveljawa, kif nippruvaw aħna nigwidaw il-proċeduri budġetarja tagħhom. Kif dan kollu jidħol ukoll fiħdan is-suq interni, ġi fil parlament Ewropew irid ikollu relazzjoni istituzzjonali Sinjura Sharon Bowles dak huwa rwol ta' kumitat tagħna. Issa jew ħan nitolbu U għadni ma nistax nifhem kif taħdem eżattament din il-paġ din ħaġax il-liberali u l-PP ma jistax jaqblu illi ftejm istituzzjonali li tkun punt importanti mal-Kunsill ta' negozjati jew nitrattaħ fis six pack dan u kienet tkun iktar soluzzjoni eleganti, nkellak ma nagħmluwix hemmhekk. Irridu naraw kif ħan indirizzaħ dan fir-rapport tas-Sinjura Beres, ġifieri negozjati ta' din is-sistema biex nikkonfermaw il-kontribut tagħna. Ġifieri dan irid isir jew permezz tas-sispek jew inkella permezz tar-rapport tas-Sinjura Beres jekk ma nagħmlux dan f'wieħed minn daw żewġ postijiet għall Parlament Ewropew ħajkun qiegħed jiġi meqjus bħala istituzzjoni li mhix qed tuża is-setat tagħha. Grazzi Udo u l-għamil mistoqsijiet jinħawu ġibhom. Ma naħsibx li ħajkolna rapport inizjattiva propja fuq dan is-suġġett. Kieku ħsibna li ħajna xinna nitrattaw kollu danna dan il-leġizlazzjoni li konna nafu illi qed issir Eh, meta deċidejna li ħanamlu rapport, allura f'dak il-kas jiġri xiġri fil-pakket ta' governanza ekonomika kif dejjem ġi meqjus għadna din il-negozjata tkun diffiċli kollha mill-żewġ naħat u parlament musser nexxielu jagħmel dak kollu li jrid u laqqas il-Kunsill muħar nexxielu jagħmel dak kollu li jrid. Ġifieri ovvjament ħajkollna kompromess u nemmen li hemm ħafna affarijiet li għad irridu naħdmu fuqhom. Kif qalet fil-fatt ir-rapporter infissa din hija ħaġa li għamilniha qabel fil- fiħdan id-dialogu monetarju u ħanibqgħu nagħmluha din il-ħaġa u pervanx ovvjament qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tirrealizzaw tkun taf xinu ma' suċċessi li saru fil-parlament taħt it-tmexxija tagħha u tal s-suri tagħha u ħankomplu nimxu fl-istess direzzjoni. Perfanx li tisma xanda xi tajt il-Kummissjoni? U għanna s-social toleranzi xtiq jitkellem u kol, grazzi ħafna, Signor President. Kif taf il-Kommissjoni dejjem ħadet kienet tal-opinjoni anke taħt s strateġija tal-Lisbona illi national ownership u partit interessit nazzjonali b'mod partikolari il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew huma importanti ħafna. Jekk wieħed irid ikollu strateġija ta' suċċess Jina nista naqbel ma ħafna mill-punti li tqajmu. Jinterrompi kellem. Forsi il-kellem jista' juża il-simpa jigżu jisuġġerixxi l-onorevoli membru. Mela fil negozjati dwar il-pakket leġislattiv jew is six pack Anzi, skuża għad bl-Inglis, għax palissa fuq bl-Inglis għat naħdem fuq għadġel ħagġa. Mela, il-Komissjoni Parlament u Konsil tiġa ftemu fuq ċertu punti. Jider il-jem bil, jew għal nas konverġenza dwar it-talba il jem kjaw għaw fil-rapport, ċa il-Parlament jidħol fċertu punti strateġiċi matul is semestru Ewropew. Il-Kommissjoni temmen il-kodifikazzjoni tal- semestru Ewropew hija xi ħaġa pożittiva kellna xi punti tekniċi fil-bidu. Però issa qegħdin naqblu mal-opinjoni tal-Parlament li jkun utli li jkollna din il-kodifikazzjoni. Nixtieq insemmi nindirizza xi kritika li saret mod partikolari Mr. Lambert il-Semestru Ewropew u weġiba għal-krizi. ċoħe kif nistaw nisiltu sali minna. Idu ntajbu kol sorveljanza ekonomika tagħna sabiex naħdmu b'mod tajjeb u lan ewlieni ta' sorveljanza ekonomika fuq meda eh, medja u twila ta' żmien huwa li konna l-istabilità ta' prezzijiet u tnaqis volatilità fil-każ ta' kriżi u Dan jsir permezz ta' linji gwida integrati ta' politika u taraw illi l-linji gwida ta' politika li qed tipproponi l-Kummissjoni huma aktar konkreti u jistgħu jitkejlu aħjar. Għalhekk aħna nippretendu sa li jkun hemm follow-up iktar faċli u iktar trasparenti u implementazzjoni. Nena kollu ovvjament huwa bbażat fuq it-trattatu m'hiex ċert eżattament għalfejn intużat il-kelma dittatorjat ma stajx nifhem eżattament għax qed tirreferi din. Is-semestru Ewropew huwa pass importanti l qudiem u aħna nilqgħu ħafna mis-suġġerimenti li hemm fir-rapport. Ovvjament dan għadu qiegħed jevolvi fid-diskussjonijiet dwar il pakketta ta' governanza ekonomika. Grazzi ħafna prevanx. Ringrazzjak, Signora President, nirringrazzja u koll il-kollegi li ikon tatu l-kontribut taħħom f'dan il-dibattitu li għadna ovvjament fl-ewwel mm, fazi tiegħu. Xtaqt forsi nirribatti xi ftit. Naħseb eh, ta' min fuq ċerti affarijiet eh, jikkumenta. Nirringrazzja Filip Lambert għal appoċ li qed jagħti dan il-kunċett ta' semestru Ewropew u jekk nibqaw bil-formulazzjoni kif inhi bħalissa, fil-fatt inkunu qegħdin nagħtu l-poter kollu l-Ministri tal-Finanzi, eh, l-Ekfin u anki il-Bank Ċentrali biex ikunu huma biss li jiddeċiedu dwar l-investimenti u anki għal eh, tkabbir jew inkella l-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Fuq ir-riforma issa Jiena nixtieq ġibdom l-attenzjoni għal fatt li id-dinja tagħna li dejjem tinbidel ovvjament li għandna bżonn eh, ir-riforma, imma x'tip ta' riforma għandna bżonn? Nitkellmu fuq eh, l-impożizzjoni ta' ċertu deċiżjonijiet, ngħidu li l-salarji m'għandhomx jonqsu, innaqsu eh, il-pensjonijiet, il, il pensjonijiet b'xi 15% jew inkella eh, innaqsu il-flus li jmorru għall-edukazzjoni għat-taħriġ, riċerka għall iżvilupp biex ikonna ekonomija iktar sostenibbli huwa dibattitu verament bażiku li mhux dejjem un titina risposta tip ta' riforma li rridu. Fuq ir-riforma dejjem ambigwi għax dejjem aħna insemmu għal riforma biss jekk hija eh, ta' natura strutturali. Issa, jiena kull ma ngħid huwa li rridu naraw kemm jonfqu l-istati membri għall-edukazzjoni jew li nefqu matul il-periodu tal-istrateġija eh, tal-Lisbona li l-edukazzjoni kienet eh, suppost li ħaġa importanti nofs l-istati membri naqsu il-budget li kien imur għall-edukazzjoni. Jean-Paul Gozes Eh, udo kif għal udo għalek biex terġa tibda toħlom u jena naqbel ma dan. Meta naraw xanna f'dan qoddimna palissa, anki l-kummissarju li huwa mill-familja politika tijak li qed jerġa eh, jirrepeti dibattiti u affarijiet li ilna nirrepetu issa Anki mid-żmien tal-konvenzjoni ilna niddiskutu ċertu affarijiet u l-lum reġaw huma affarijiet attwali jew suġġetti attwali jekk aħna naraw x'pożizzjoni se nieħdu fuq semestru Ewropew u naraw nżommu mal-pakkett tal-governanza ekonomiku, mela nkunu qegħdin intaffu l-irwol tagħna u nillimitaw biss għas-sorveljanza tal-budget. Nishtiq nixbikom l-attenzjoni fuq il-paragrafu numru 10. Paragrafu li qed jistidinna biex dan is-semestru Ewropew nużawh bħala mezz utli ħafna servizz ta' strateġija Ewropea. Għax din nitolbu hawnhekk il-Kummissjoni li fit rapport annwali dwar it-tkabbir biex il-Kummissjoni tikkwantifika il-pjanijiet ta' investimenti tal-Istati membri fuq medda twila ta' żmien u biex naraw ġifiri u kol kif ikun hemm ċertu mezzi ta' bilanċi. U anki biex nirrispondi l Silvi Gulaħ meta nitkellmu fuq il-koerenza mal-pakket ta' governanza ekonomiku din ħaġa importanti għal kulħadd, imma il-koordinament ta' linji ta' politika ekonomika ma tistax issir mingħajr ma noqogħdu nqisu wkoll l-istrateġija tal-Lisbona dak iż-żmien eh, kif biddilna wkoll il-klawżoli u l-artikli. Rajna li kien jisu mill-bidu rajna li rridna l-koordinament ta' linji ta' politika ekonomika u għalhekk dan is-semestru Ewropew qed naraw iċ-ċans biex verament naħdmu. Meta issa nitkellmu fuq il-kodifikazzjoni u rwol tal-Parlament, jiena ma nistax naqbel. Għanna ċertu esperjenza issa tal-kodiċi, imma il-kodifikazzjoni hija l-mod ta' kif inti terġa' tpoġġi ċertu ordni f'affarijiet li jeżistu. Imma rridu nirrikonoxxu il-social partners, ma tantx semmejnihom, il-parlamenti nazzjonali u anke il-Parlament Ewropew jekk verament rridu l-valuri tad demokrazija tal-Unjoni Ewropea jibqaw fuq id-dimnet. Dawn kienu l-edejat, ehm, riflessjoni u risposti li xtaqt namel ehm, f'dan l-istadju. Sinjura li tkellmet ta' Sinjura Ford, xtaqt ngħidilha biss li il-mezz ta' evalwazzjoni ta' tkabbir ta' kull sena ma jistax il-limita ruħu għal xi ħaġa teknika biss. Meta rajna l-ewwel eżerċizzju l-ewwel rapport, stajna nifmu li dan huwa mezz politiku ħafna li għanna bżon, għax għanna bżon tibdil radikali fil-politika ekonomika, imma hemm ukoll bżonn l-aspetti eh, ta' natura teknika għalhekk iż-żewġ affarijiet iridu jkunu bilanċjati, iridu ukoll intuhom l-importanza tagħhom. L-aħħar punt li xtaqt infakkar xi importanti f'dan l-istadju il-Kummissjoni dejjem tħamba fuq l-economic surveillance, ġifiri sorveljanza multilaterali. Jekk aħna namlu bis kontrolli, sorveljanza bis, sanzjonijiet bis, qatt mu se noħorġu l-Unjoni Ewropea mill-xkil li għandha bħalissa. Ġifiri, il-mod ta' kif nirriflettu għandu jaqbel ma' din ir proattiva biex nerġgħu nibnu il-bażi għal ekonomija eh, Ewropea li tkun verament ta' servizzju ta' ċittadin. Grazzi ħafna tal-li tajtni ċans li nirrispondi u nirribatti. Dan huwa biss l-ewwel fażi ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-iskadenza l-emendi hija 22 ta' Ġunju u l-konsiderazzjoni tal-emendi hija maħsuba li ħassi fi 11 ta' Lulju il-Kumitat ta' Votazzjoni ħajkun fit-19 ta' settembru li ħajpermetti li l-Komitat Afko biex jagħti l-opinjoni tiegħu bil-ħsieb illi l-votazzjoni fil-plenarja ssir l ewwel ta' Ottubru. Bekk konkludu Jean Paul xi jitkellem fuq il-dati ehm, li għadek kem semmejt. Ma taħsibx li nistaw forsi il-data limitanti tal-emendi eh, 22 ta' ġunju ja wis il ġemad d-dieħla 22 eh, ta' ġunju. Imma rapporter Well, if the latest we could do... Ara, l-erba ta' lulju hija l-iktar data l-iktar li nistantikom ċans. Imma bas ma jibqax ħafna żmien bejn l-iskadenza l-emendi u l-konsiderazzjoni fil-11 ta' xar, pero jekk tistaw taċċettaw għad il-ħagġa kolkom iżjed ċans għall-emendi Filip. Tista' tajt illi dana ġejmien minn grupp żgħir imma l-istess nies li qegħdin jaħdmu fuq il-governanza ekonomika u onestament naħseb kiekotina daqxejn ċans ta' ġimma mqar. Eh, l-erba ta' ġun tal-ulju. Le, naċċetta, naċċetta mela. Mela, erba tal-ulju bħala l-iskadenza għall-emendi tajjeb hekk, skużawni. French and English? For the amendments.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 Ara, mela konsiderazzjoni tal-elementi tista' ssir fil-31 ta' wissu tajjeb hekk ġifieri jkun hemm ċans sabiex isiru traduzzjonijiet u forsi anke l-4 ta' Lulju, allura nistgħu nestenduha għall-14 ta' Lulju. Mela, 14 ta' Lulju għall skadenza għall-emendi mbagħad ħan iddiskutuhom meta niġu wara l-btajjel tas-sajf fid-dawla anke ta' dak illi seħħa dwar il-governanza kon Taċċetta? Hang on, Pivonċi, you okay? Tre franchement, Em, sinċerament, jina nafx jiġri fl-ħar ta' għawissu u ma naqbilx li għanna nħallu diskussjoni għal dak iż-żmien. Għandi l esperienza ta' xiġri fl-ħar ta' għawissu. Ja, ich din den fi für hervorragend, äh, denn. Ja, nasab li għaproposta ċellenti. Dana mhux rapport leġislattiv u għandna priorità għal lista sħiħa ta' kwistjonijiet leġislattivi dwar is-suq finanzjarju. Naħseb pervanx ta' taċċetta. Äh, es üblich in diesem Haus, dass man Frist. Signor President, aħna għawnek jew nil-negozjaw u naqblu mal-iskadenza tal-emendi u naċċettaw ma' rapporter jekk kan problemi bl-iskadenza l din għanamlu għadar boħra u pervan xittina eh, proposta ġdida. Jina naħseb li naqbel miegħek fil-fatt. Mela ħajdukom x'namlu. L-iskadenza mhux ħajkun tkun 22 ta' Ġunju. L-inqas l-inqas ħatkun l-4 ta' Lulju. So, l-iktar kmini u ħan nqasmulkom xi ħaġa, nqasmulkom karta billi tagħmilha aktar ċara x'inhi l-iskeda meta naddu għal deċiżjoni taħt proċedura normali li kienet li kon ħanajt qabel. Imma għallin għandkom għallin għassal erba tal-ulju biex tess l-amendu din naħseb importanti sabiex naraw eżattament xisir ma jisirx fil-governanza ekonomika pervenz ta' sotta. Signora President, l-erba ta' Lulju eh, hija data aħjar anki għal membri tal-kumitat. U tajjeb li kulħadd ikun hija tkomdu bid-dati biex kulħadd jagħti l-aħjar tiegħu. Issa jekk ngħidu l-data tal-erba ta' Lulju jiena nifhem li kulħadd irid li kollox isir bil-lingwa tiegħu u l-emendi ma jkunux jistaw jiġu studjati fil-kumitat qabel il-btala tas-sajf. Iġifiri, naħseb nistaw nħallu kollox għal iktar tard peress li l-emendi se jiġu evalwati u studjati wara il-btala. U nejdlek għal darboħra li fil-31 ta' awissu mhix idea tajba jiena mhux se niġi mhux se niġi għax ħafna drabi dawn il-laqadem jiġu kanċellati fl-aħħar minuta u nżid ngħid li jiena naħdem fawis u ma mhux hawn. Ġifiri l-erba ta' Lulju għall-emendi din mhux problema, il-problema rridu naraw meta se nistudjawhom, meta se niddiskutuhom. That may be the case. We, we, we, I think Jista' jkun għandek raġun fil-fatt, naħseb li tkun ħaġa tajba però li l-iskadenzi għall-emendi intawluha daqsxejn, din hija importanti. mbatt jekk minħabba dan ikollna nibdu bqija ta' timetable nagħmlu hekk. Però nixtieq ngħid lill-membri illi tiġà hemm erba' punti importanti fuq l agenda li ħajġu diskussi fil-31 ta' wissu. Jiġifieri ħajkollna bżonn eh, ikollna numru sostanzjali ta' nies li jkunu tiġà ġew lura mill-btajjel. Mela, issa ħankomplu naħdmu fuq daw l-iskadenzi, pero kif għattilkom dan ħajġiesti s erba sal-ulju mbagħad wara naraw. Ħanaddu issa għal voti, pero għadna ma minnix l-ħbarijiet tal-President għax kien hemm affarijiet oħra, mela ħana melek l-ewwel. Aġġornament fuq l-ICSD l-ewwel. Is-sitwazzjoni tidher li hemm blokkata bil-Parlament ma tantx hemm ħa jinbidlu l-affarijiet fil-futur għalhekk kollox met ir-rapporter b'appoġġ tal-maġġoranza tax shadows id-deċida illi jkollna votazzjoni fil-plenarja tal-Ulju. U dan jfisser li hu mhux qed jimmira għal ftehim taħt l-ewwel qari. Aħna ħanimxu bil-proċedura eh, tas-soltu. Dan mbagħad jippermetti li ngħaddu għat-tieni Irrid ngħidilkom ukoll dwar trialogi oħrajn li għaddejjin il-governanza ekonomika llum għandna l-aħħar laqgħa ta' trialogu eh, sar progress fuq ħafna punti, però hemm oħrajn li jeħtieġu aktar diskussjoni. Is-sit files huma maħsuba li ħajġu ħajkun ħajtieħdu eh, ħajkun hemm votazzjoni fuqhom il-ġimgħa d-dieħla fil-plenarja. Ekkun hemm trialog il-ġimgħa li għaddiet fejn sar sar progress sar kemm trialogu ieħor eh, din il-ġimgħa u għara ħaj joħroġ rapport sħiħ. Issa eh, dialogu monetarju dana mhux trialogu ma' punti ieħor minħabba għaffajt mhux mistennija dak iż-żmien affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal pjanar Id-diskussjoni li suppost kellha ssir l 20 ta' Ġunju kolla tiġi posposta għal data oħra. Il-20 ta' Ġunju ħaj hemm l-ekofin fil-Lussemburgu għal-ġurnata kollha. Minħabba ċirkustanzi magħrufa, però meta konna id-deċidejna li ħajkonna din id-data dialogu monetarju ma konniex nafu bihom dawat. Ġifieri l-qudiem ngħidilkom meta tkun din id-data ġdida. Issa xi affarijiet dwar l-iskeda speċjalment fir rigward tal-ħatrel tal-President ġdid tal sibir. Dun iddu votazzjoni qabel is-summit ta' Ġunju u għalhekk ħan nivvotaw dwar dan fil-kumitat illum sabiex imbagħad dan jkun jista' jgħaddi għal plenarja bil-skadenzi relatati. Però mhux għal ewwel darba wkoll intu ngħidna li ma tantxuha daqshekk sodisfaċenti li jkollna diskussjoni fil-grupp mbagħad diskussjoni in kamera u votazzjoni l-għada. Għalhekk ħanitlob li sekretarjat biex jekk jogħġbu jipprova jevita dawn it-tip ta' arranġamenti fil-futur. Jiena di ħaġa qed ngħidha issa sempliċiment għax m'għandax taqsam xejn ma l-ebda tip ta' kandidatura. Jekk nibdlu dan l-arranġamenti fil-futur, nistgħu ngħidu li mhux minħabba il-kandidat jew prestazzjoni tal-kandidat, sempliciment għaliex il-mod kif niddeliberaw hawnhekk ifisser li mhux qed ikollna ċans bizzejiet u rapporti jiġu posposti ma jħorġux fi żmienhom. Naf li il-vittma ta' dan kollu ħajkun is-sur Hokmar u il rapport tiegħu Gunnar eh, fil-futur jekk kollok rapport illi ikkun skedat għal wara smieħ nassigura kelli ħa noqdu attenti ħdossibek. Jena kelli l-ebda intenzjoni li niftaħ diskussjoni. Jekk jaġabkom, Werner. Sulangen. Silvi, fil-qosor, nifem? Illi sur trixe għandu xjamel il ġemad d ma minħabba krizi jekk tista' ssib data qabel ma nif għas-sajf, naħseb importanti li konna diskussjoni fuq il- Greċja flimkien ma' presidenta l-ICB. Iva dik l-intenzjoni fil-fatt, mhux ħajkonna posponiment twil ħafna, ċertament ħajjuna xina niltaqgħu qabel il-btajjel tas-sajf. Tajjeb naddu issa mela l-punt disa. U dan huwa il-votazzjoni dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għonek għanna zewċ alternativi żewġ possibiltajiet nistgħu nivvotaw f'kumitat miftuħ, konna vot miftuħ jew inkella konna vot sigriet, ħadd ma talab għal vot sigriet għalhekk qed nassumi li nistgħu nivvotaw normalment. Mela, jekk iġobkom minn favur. Għam xaħat li ju kontra? Against. Tnejn kontra stanzjoniet? erba stanzjoniet. It-tieni paragrafu dok favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Citations razza erba. Favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet premessi da għata saċe. Favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet. Rridu votazzjoni elettronika mela votazzjoni elettronika fuq it-test kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Le, le du mhux miftuħ. Votazzjoni miftuħa. Kuħat t-vota, votazzjoni maluqa. 33 favur, 2 kontra, 4 stanzjonijiet. Grazzi ħafna. U naddu issa għal votazzjoni fuq l-iskemi ta' garanzija ta' assigurazzjoni. rapporteur Peter Skinner. Mr. sur Skinner u rapporter Kat lest, tajjeb. Emenda 14, favur. Kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Imko paragrafu wieħed favur kontra stenzjonijiet ma' Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko paragrafu 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddiet imko favur kontra stenzjonijiet ma ditx. Emenda 29 favur kontra stenzjonijiet ma ditx. 30 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 31 favur kontra stenzjonijiet ma ditx. 32 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 33 favur kontra kontra stenzjonijiet maddieċ. Test oriġinali b'emenda orali ta' Sur Gigold fuq l-emenda orali favur favur kontra stenzjonijiet għaddiet għaddiet l-emenda orali 34 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 35 favur kontra astenzjonijiet ma 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Muster nivvutaw fuq it-test oriġinali, le? Imko 11. Waqat, kompromess E, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 7, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess F, emenda orali u vot maqsum. L-emenda orali hija li nżidu il-klim or scheme dawk favur kontra Tistaw turuni eżattament minu favur? Kontra? Stenzjonijiet? Maddiet? Vot, eh, l-ewel parti tal-vot maqsum eh, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tini parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Imkot minja favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 52 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess H favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess je favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 71 favur kontra irridu niċċekjaw elettronikament emenda 71. Votazzjoni miftuħa għaddiet 21 favur 17 kontra. Hamsa ja hija jemenda hamsa 75 dawk favur. Jemenda orali favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 76 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 77 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 5 favur Citation 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Citation 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa A test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess ke favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda tlieta favur kontra stenzjonijiet ma ddiċ, emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa D test oriġinali favur kontra stenzjonijiet Astenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda seba' mendorali orali, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 8, favur, kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda disa favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess L, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess M, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet Eh, premessa H favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko B favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa J favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13 favur kontra astenzjonijiet ma' Nistaw nieħdu il-votazzjoni finali elettronikament fuq it-test kif ġie emendat, il-votazzjoni hija miftuħa. Ħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa. 37 favur, astenzjoni waħda. Proset Peter. Uh, we don't have any other business. Uh, the next meeting, Monday 20 taħt li jobbi laqalin mis 30 ta' ġunju Hang on, Mr. Langen wish, wishes to take the floor, it might be important. ċat jishtiq jitkellem, jidher li importanti, Signora President Atlejo B, jiena kelli kumment fuq ir-rapport ta' derivatives li aħna unilateralment adottajna. Is-Segretarju Amerikan għall finanzi Sir Geithner bat itra li l-Ministru tal-Finanzi Ungeris li qed ġie kopjat flimkien miegħi u tkellem dwar regolamentazzjoni fuq u wkoll fuq riżoluzzjoni tal-G20 li ser tkun derivatives kollha. Iżda fil-fatt huma biss id-derivatives tal-OCT applikabbli biss għad derivatives tal-OCT OCT fl-Istati Uniti. U jiena minħabba fek ser nerġa' nibgħat nikteb li Sur Geithner u ovvjament ser nibgħatha lura lill-kollegi wkoll naħseb li dinja proċedura straordinarja għall Ministru tal-Finanzi Amerikan li intervjeni fl-ofsi negozjati. Huwa jitkellem dwar deċiżjonijiet tal-G20 li sempliciment mjomx adattati, mjomx eżatti. U jien nistax nifhem eżattament kif il negozjati U għalfejn aħna għanna nifuka bis fuq l-OCTs. Is-sur Dragi l-biraħ li konferma li negozjati kollha kienu over the counter OTCs. Grazzi. Grazzi, jiddispjaċini l-mandu najġbik mill-ewel. Issa il-laqa jamaluqa, grazzi.